and we'll ensure that U bekk nizguraw li kondizjoniet finanzjari jkunu ġustati skont id-dinamiċi tal-inflazzjoni. Barra minn hekk eh, billi jinżmu eh, ir-rati eh, qed indikaw li għatanna spazji għatanna l-lok biex jinkomplu naqtaw rati jekk nixtiequ deċidejna wkoll li nibdew mill-ġdid ix xerita si kull xar 20 biljun euro minn novembru minn qoddim. Dawn ix-xirijiet biex jibna nkomplu għom sa' kemm hemm sond biex nsaħħu l-impatt favorevoli tal-politika tagħna qabel ma nibdew nżidu eh, ir-rati tal-max ewlenin tal-ECB. Barra minn hekk aħna nixtiequ intenzjoni tagħna biex nkomplu ninvestu eh, mod sħiħ eh, l-asijiet ewlenin mill-maturing securities mixtrija taħt l-APP għal perjodu estis wara din id-data meta nibdew nżidu ir-rati ta' imax u jinfejnu u meħtieċ eh, sakemm eh, u eh, sal periodu biex inżommu il-kondizjonijiet favorevoli għal likwidità u kif ukoll possibilità wiesa ta' akkomodazzjoni monetarja. U koll li nindirizzaw il-fat li x-xiri net jirrefletti l-impenji tagħna biex nżommu l-lan tal-istabilità tal-prezzijiet li jista' jkollu eh, impatt qawwi fuq l-aspettativi marbuta ma' l-inflazzjoni. Bħala miżura komplementari ma' dawn il-miżuri li għadna kif semmejt aħna deċidejna li ehm, nbidlu eh, l-modalitajiet ta' serje ġida ta' ehm, Targeted Long Term Refinancing Operations, eh, TLTRO tlieta eh, li aħna ħabbarna f'Ġunju il-Banek eh, sa jistaw jiksbu fondi fuq tul ta' żmien brati inqas u ehm, maturity itwal dan ħajjin biex nisguraw l-akkomodazzjonijiet. U fl-aħħar aħna wkoll ħabbarna sistema fuq żewġ livelli għal renumerazzjoni tar-riserva fejn parti mill-riservi tal-eċċess tal-banek kienet ħatkun eżentata mir-rati negattivi. Din is-sistema fuq żewġ livelli kienet maħsuba biex jinżamm bil bejn iż-żewġ riżultati biex inżommu l-inċentivi għal banek biex iżommu l-istimulu ġenerat mill-interess negattiv mill-rata ta' interess negattiva fuq ir-riservi ta' flus u fl istess jien iġġieldu kontra effetti negattivi li dawn ir-rati eh, seta' jkollhom fuq il it-tendenzi ta' self u kienet taffetwa wkoll profittabilità tagħha e, tagħhom. Iż-żona euro għandha bżonn l intermendari finanzjarji jibqgħu attivi ħafna fil-trasmissjoni ta' flus u l-sistema bbażata fuq żewġ livelli tibqa tejn il-konsumaturi. Dawn l-elementi differenti f'dan il-pakket komprensiv ħad tkun qed ħajkunu qegħdin komplu jsaħħu il kundizzjoni ta' finanzjament favorevoli għall kumpaniji u għall klijenti li ħajkomplu jisostnu iktar investiment u konsum l-infiq tal-iktar infiq ħajkompli mbagħad jappoġġa l-inflazzjoni u d-dinamika. Fuq mod ġenerali, il-politika monetarja li kellna bżonn biex aħna nikkomodaw Eh, dan kollu kienet ukoll jorbot ma' dan l-istimbulu li kellna bżonn nagħmlu wkoll mm, għabbażi tal-tbassi tal-inflazzjoni. Il-miżuri mhux konvenzjonali u konvenzjonali li ttieħdu mill-Bank Ċentrali Ewropew f'dan l-aħħar xar snin kienu ta' suċċess biex nindirizzaw ir-riski ta' deflazzjoni u nerġgħu nagħtu daqsxejn iktar E, spinta li l-politika monetarja u l-mekkanizmu ta' trasmissjoni tal-flus biex nappoġġaw b'mod vitali l-ekonomija ta' zona euro. Nixtieq nfakkarkom dak li qed li dan il-kumitat fis-sena 2011 dak iż-żmien nofs il-kummenti tiegħi ta' introduzzjoni kienu propju fuq il-EMU u l-mod ta' kif tiffunzjoni u l-bżonn tiffunzjona l-bżonn tal- dawk li jistgħu jfasslu l-politika l-oħrajn fl-Ewro biex jihdu azzjonina ħan ikkonkludi l-istqarrija, l-aħħar stqarrija tiegħi billi ngħidilkom x'tallim f'dawn l-aħħar tmien snin li tama dawn huma lezzjoni tal-għajnukom. Meta aħna nqablu r-rispons tagħna għall-kriżi fiż-żona euro, meta nqablu ma' ekonomija avvanzati oħrajn, aħna qegħdin naraw li l-oħrajn kienu kapaċi li jkollhom politika makro ekonomika iktar effettiva grazzi għall azzjonijiet iktar deċiżivi fil-settur fiskali u finanzjarji. Il-Kunsill ta' tmexxija tal-Bank dejjem baqa' jsostni li aħna lesti u determinati li niżguraw l-inflazzjoni tibqa' eh, toqrob iktar lejn l-anijiet tara b'mod kontinu li aħna nkomplu nkunu lesti biex nirranġaw l-istrumenti tagħna fl-istess ħin taħlita tal-politika ta' aħjar eh, li tinkludi politika fiskali, riformi strutturali kif ukoll miżuri prudenzjali jistgħu jgħinu biex nilqu dan il-għan b'mod iktar maġġel u binqas eh, effetti kollaterali. Fi klim aħna kellna bżonn strateġija eh, ekonomika iktar koerenti fiż-żona euro tista' ssaħħaħ l-effettività tal-politika monetarja. L-ambjent low yield irid jinftiem b'mod ta' kif eh, inftiem fit-tmiem is-snin 80 li law. U din mhix xi ħaġa unika għad żona euro, dan jirrifletti wkoll fatturi oħrajn. Jiġifieri aħna għandna bżonn ta' strateġija eh, koerenti li tikkomplimenti u komplimenta u saħħaħ il-politika monetarja tagħna. Għalhekk kien hemm kunsens unanimu li l-politika fiskali għandha tagħmel eh, iktar kontribuzzjoni deċisiva fil-tnaqqis ta' tbassir ekonomiku u ehm, l gvernijiet li għandhom l-ispazju fiskali u li qegħdin eh, jaffaċċaw riskju ta' slowdown għandhom jaħdmu jieħdu azzjoni b'mod iktar effettiv u azzjoni għandha tkun f'waqta. Is-sostenibilità eh, fiskali tista' tkun garantita l-effettività potenzjali ta' politika fiskali kontraċiklika fil-ambjent tagħna ta' bħalissa hija possibilità minħabba li dawn il-fiscal multipliers huma iktar għoljin Fl-istess ħin il-gvernijiet fil-pajzi fejn hemm dejn pubbliku kbir għandhom jibqgħu eh, imexxu politiki politika prudenti u eh, jużaw ehm, il u jaraw li komplu bil-lan li kunem Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea b'saħħitha jridu jikontribwixxu għal dan u illa li li jaraw il-ħtieġa li eh, nsewu npatu għal għadju fija soluzzjonali tal jemmi u dan ikun dannu eh, serju kif eh, għad fil-komitat minn snin ilu eh, irridu nuru eh, illi ħadna triq ċara lejn l-evoluzzjoni futura ta' l-EMU biex bekk nindirizzaw l-istennijiet ta' ċittadini u ta' suq finanzjarji. Permettu li li nieħu perspettiva fuq periodu twal ta' żmien biex nrikom l-aħħar lezzjoni li tal-lemna fil-waqt li ż-żoni euro ma kellix tweġiba ta' politika fiskali li tista' titqabber ma' dik ta' ekonomija avanzati, it-tweġiba tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet mm, waħda li tista' titqabbel ma' Banek Ċentrali u l-inin oħra. Grazzi għall-indipendenza u l bank Ċentrali Ewropew eh, kien kapaċi adatta doġib politika tiegħu eh, u l kapaċi ta' reazzjoni eh, u preserva billi preserva dan din kwalità u l-enija il-Bank Ċentrali jista' adatta ruħu għal ċirkostanzi futuri biżgura l-effettività tal-miżuri tiegħu din iktar u iktar ħaġa importanti eh, meta naraw eh, l-indipendenza tal-Bank Ċentrali eh, kemm hija xi ħaġa mixtieqa u relevanti f'dinja fejn l-isfidi qegħdin jikbru jiżdiedu jiena dejjem għattu koll illi viza fil parlament illi naprezza kemm huwa kapaċi adatta ruħu, kapaċi indirizza il-stennijiet tan-nies u jiena nixtieq ringrazzja hawnhekk eh, lil dan il-parlament partikolarment eh, dan il-kumitat eh, għal ħidma tiegħu partikolarment stule il-mandat tiegħi bħala President tal-Bank Ċentrali. Illa li ġdan isaħħan isaħħaħ ir-rwol tal-Bank Ċentrali kif ukoll il-fiduċja ta' ċittadini fil-proġett Ewropew. Grazzi u issa ninsab għad-dispozizjoni ta'kom biex inwiġa il-mistoqsijiet. Grazzi. Issa naddi għal-mistoqsijiet għandi l-lista tal-kellima. Aħna rispettaw il-proċedura tas soltu ġifiri nibdew bil kellima u l-inin 5 minuti mill-PPI Viber. Grazzi ħafna sur President jek tippermetti nixtieq nitkellem bil germanis fissa il-PPN nixtieq li ningrazzjak ħafna L-Italjan tiegħi tantxu tajjeb għalhekk nitkellem bil-Ġermaniż. Tajjeb mela fissem il-partit tal pepe jina nishtin ringrazzjak minn qalbi għal-kooperazzjoni li aħna kellna f'dan l-ħart minn sin jina niftakar sew meta inti derta għek l-ewwel darba meta kellna smih tiegħek hawnhekk. Naħseb illi aħna konna minnja ċara, mnija ċara li dan mux ħajkun periodu faċli, naħseb li il-kol kem aħna kena ċar f-moħna kem kien ħajkun zmin diffiċ li għadin raġuni, verament nirigrazzjak tal-li inti dejjem kon disponibli għal-mistoqsijiet u kontaw biex twieġeb dejjem. Permetti li zdan nitkellem fuq il-politika monetarja u d-deċizjoni li t-tieħdu l-ġimgħa li għaddiet u l-fatt li ħanerġaw nibdew bil-programm ta' eh, xiri tal-assi. Aħna nafu li kien hemm ħafna illi tkellmu kontra li nerġaw nibdew eh, b'dan il-programm. Jiena iżda nista' ngħid li kien hemm dubju fuq eh, il-bidu ta' dan il-programm minħabba il-żvilupp tal-inflazzjoni kif inhi bħalissa u l-iżvilupp ekonomiċi jekk dan vera hemmx bżonnu taħsbu li hemm verament differenza bejn ir-rata tal-Bank Ċentrali Ewropew u il-fatt illi f'dan l isfond aħna qegħdin naraw li hemm bżonn ta' iktar issa flessibilta l-Sinjura Lagarde illi issa permezz ta' dan il-programm aħna qegħdin nipponu daqsxejn iktar restrizzjoni fuq il flessibilità li jista' jkollha u minħabba li l-politika flessibbli li kellu l-Bank Ċentrali Ewropew ir-rati ta' inflazzjoni xorta ma nbidlux allura nixtieq insaqsi għalfejn il-miżuri li jintom ħattu dan aħar ftit snin ma, ma waslux għal fatt li jistimulaw ir-rati ta' inflazzjoni biex eh, noqorbu iktar lejlan ta' eh, viċin 2%. Thank you. It's really two questions. First, why would... Grazzi fil-fat eh, din eh, il mistaqsijati għaj kni sama fitnejn l-vernet kif ħadna daw id-deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet li ħadna kif nistaw nizguraw li nibqgħu mal-mira ta' taħt it-tnejn fil-mija. Nasib biċċa bitħoġiba issibu issibuha fil kommenti tal-bidu tiegħi nixtieq ngħid li s-sitwazzjoni preżenti hija waħda fejn is-suq tax-xogħol eh, mhix il qudiem eh, brata eh, iktar kajmana imma rajna li l-konsumi għattajjeb mm, forsi vera n-nefqa tal-konsumatura etten ma insomma xorta wahda il-level li huma mm, iktar pozittivi minn dawk ta' qabel eh, l-2008, qabel il-krizi. U għalek aħna nemnu eh, li dil-konverġenza li kien kienet waħda pozittiva. Imma meta weħta ħares lejn eh, l-outlook, dan kien kontinwament deteriora Jekk hemm lura għal nofs tal-2018, ħna ċertu deċiżjonijiet li minna u xħut ma qablux maħom kieku dawn il-fatturi temporani kena kena noħdu ma kenniex ma kienux ħaj wasunna għal rizultat mishti Ma mbatt tawalnijom u biex nejtek l-liex l-slowdown u kol kien kien normali u li l-axar tal-2018 rajna illi eh, kien kienet waqa għanejdu għek fil-xejriet normali il-Bank Ċentrali Ewropej għal t-reveda il- il-projezzjonijiet tiegħu. It-tieni punt huwa marbut ma' l-outlook fuq l-inflazzjoni. Il-kerve tal tal-introjtu bidlet, pero minn dan naraw zieda ta' 1.5% sal l-orizzont 2021 li huwa ferm inqas mill-lan li nixtiequ nilħu f'dan il-perjodu u għalhekk iddeċidejna li naġixxu illa li xkiku leve kien ikonna nbaxxu l-ambizzjonijiet tagħna, r-rati tagħna u eh, konna nitilfu mill-istabilita fuq tul ta' żmien. Issa fuq il-mistoqsija tiegħek il għaliex mm, il-miżuri li ħadna ma ħallewx il-riżultati mixtieqa e permettu li immur lura jivet nara pero li biss il-ħames minuti e ti permettu li jenzit minuta jekk nħarsu l-2014 fejn il kenna l-quantitative easing għall-ewwel darba f'Deċembru il-possibilità ta' deflazzjoni kienet ta' 30% u kena inflazzjoni negattiva ta' 0.7% minn dak iżmilla u għamilna rata ta' għati l-iktar waħda baxxa minn l-2008 law għanna iktar minn 11.000 xogħol l ħlaqna finqas minn 6 snin iktar xogħol tista' tgħid li nħoloq milli fl-Istati Uniti u stant nemmen li dan kien dovut ħafna minnu minħabba il-politika monetarja tagħna li li x'kienet waħda ferm iktar preżenti għadha mill-iktar preżenti fil-istorja reċenti Ewropea Iżda għadna ma l-ħaqniex lantana li għeket naġiċu, unkomplu naġiċu bl-istess konfidenza biex bekk naraw li kunem iktar u iktar konverġenza għall-ilħu eh, tal-mira tana. Grazzi għall-SND, Juan Fernandez. Primer lugar in il-nom. L-ewel net, għannom tal-grupp tijaj, nixtieq u koll nirringrazzja nirringrazzjak għal kollaborazzjoni tijak maħna f'dawn l-ħar snin jiena eh, ma konċ hawnhekk fil-modi bħal kollega tiegħi Ferber, pero eh, naħseb illi irnexxilna illi ikonna din il-kollaborazzjoni xtaqt nistaqsik dwar il-reviżjoni tal-qafas tal-politika monetarja. Il-qafas attwali jimullura lura għall-2003 m'dak dak iż-żmien law inti b'xi mod jew ieħor nistgħu ngħidu illi aġġixxejt fiħdan dan il-qafas imma eh, ħdimt mod innovattiv anke jekk ma kienx hemm reviżjoni espliċita ta' dan il-qafas inti tkellim dan l-aħħar fuq il-simmetrija tal-lan tal-istabilità tal-prezzijiet, simmetrija illi ma dix daqshekk ċara f'dan il-qafas attwali għalhekk dibattiti li huma dejjin fuq l-istabilità u l-fissar ta' stabilità tal-prezzijiet eh, fuq li nistgħu forsi ninkludu fiha prezzi ta' prezzijiet ta' assi tal-proprjetà immobli u eh, eh, nwessaw din dan il-livell tal-prezzijiet. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il-possibilità li noħorġu digital currencies, possibilità li l-Bank ċentrali ħalli l-ċittadini tagħhom kollhom kontijiet fil-istituzzjoni monetarja tagħhom biex ikollhom għodu toħra fil-politika monetarja tagħha tagħhom li huma pjuttost limitati bħalissa. Fl-aħħar net nara li il-President tal-Bank Centrali Ewropej li mis eh, se tkompli tagħti tal lil dan il-qafas imma jiena rrid li eh, tajdli xinuma xini l-vizjoni għal futuru kif tara inti l-politika monetarja Ewropea għasni li ġejjin. Grazzi. Well, it, it, it is a difficult question. Ija mistaqsija diffiċli l ewwel qed permetti li nindirizza il-punt ta' simetrija. Aħna sħaqna fuq simetrija bħala vatur lini tal-funzjoni tagħna biex nirreaġixxu illa li għax ridna nibqgħu viċinu u ħarira taħt 2% dak kif jirlana. Da forsi kien hemm il-perċezzjoni zbaljata li aħna ma rridu narġixxu biktar saħħa rata inflawazzjoni li qabżet fil-mija u li eventualment kena bidlu għala ta' dintanu narġixxu għarrati ta' inflazzjoni taħt 2%. Ġviri, seta kienem bajes lejn inflazzjoni għolja meta mqabbel ma' waħda baxxa. Pero eh, eh, aħna għadna li ħan irġiċu bl-istess eh, determinazzjoni, bl-istess impenn, sija meta nkunu bizna jonkella taħt irrata ta' formazzjoni, ġifiri viċin 2% ma taħt 2%. U naħseb illi nista' niċċara dan il-punt hekk, ġifiri inflazzjoni tista' taqbis 2% u tista' tibqa' taħt, mhijiex mira bazata fuq eh, il-livell ta' prezz, hija sempliċement eh, mod kif aħna eh, nirreġixxu fl-imġiba tagħna naħseb illi ħaġa li għamilt ċara fil-komment introduttori tiegħi hija li l-politika monetarja għamlet xogħla u ħadd kompli meta jiena eh, nitlob għal iktar wol ta' politika fiskali eh, ma nifhimx b'dan eh, li l-politika monetarja eżawriet l-istrumenti tagħha jew inkella l-effettività ta' dawn l-istrumenti, il-politika monetarja ħajkompli berwol tagħha, però jekk ikun hemm politika fiskali attiva, il-politika monetarja tarixxi tkun iktar ħafifa u binqas eh, ikoll inqas konsegwenzi eh, negattivi. Ġifieri aħna nxuq naraw iktar minn dan. Luis Garigano issa. Europe. Grazzi fl aħħar eh, prezenza tijak hawnhekk nishtiq neħu l-opportunità biex nirringrazzjak tal-li salvajt l-euro fil-waqt li ħafna kienu għet jattakkaw f'ġunju ta' l-2012 fil-diskors tijak ta' Lancaster, inti eh, appellajt, appellajt favur din il-munita wahdina, u nixtieq nirringrazzjak tal-li eh, ma tal-li ma mm, ma sewix l-aspettativi ta' ċittadini, pero naħseb li eh, kjo kelli jieħu l-komment introduttorji tiegħek partikolarment fit-tieni nofs tal-diskors tijak eh, inti għat li għatem eh, nuqqasi sottorali fil żona euro, eh, propju fuq dan nishtiq nistaqsik. Hemm affarijiet li rridu namlu kif semmejt inti biex nindirizzaw biex nevitaw krisijiet futuri biex nevitaw li konna għalfejn insolvaw iż-żona euro mill-ġdid u t minnhom qegħdin hawnhekk u t minnhom ħeġem il-Kummissjoni nishtiq nistaqsi dawn huma biżejjed eh, il-common deposit eh, insurance scheme eh, li donu għadas l-insejnieħ. It-tieni li SBDS li l-Konsell approva. Batem il-budget tal-jura zajn li huwa marbut ma' riassigurazzjoni, dan huwa marbut ma' dak li inti għat ġifiri ma politika Ewropea usa kontroċiklika kontroċiklika usa, skużani, li għacċenna talih u koll il-President van der Leyen u xtasbu li għal iktar politika fattibli biex nimxu l-qoddim. si għajja kif għansalvaw irwina minn din is-sitwazzjoni xitkun tkun l-aħjar għażla. U um, nishtiq eh, nalaq billi nejt li ehm, nejt eh, li waħda mill pajjiżi eh, ewlenin ta' zona euro l-Italja ila u l-axħal dawn l-axħar 30 sena waqfet tikber ħanejdu hekk u allura nixtieq nkun naf naqra xista ta' tagħmel. Nibda l-ewwel billi weġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek huwa pjuttost ċar il-progress mizmien li fakkart inti ġifiri l-2012 progress fil-bini tal- l-Unjoni Ekonomika Monetarja kienu sostanzjali u pjuttost importanti li wieħed eh, meta jħares eh, lejn il-punti pożittivi u negattivi ma jinsiex il-progress li sar jekk wieħed jikkonsidra li fl-istess sena kien hemm il-Ġunju tal-2012 kien hemm it-tnedija tal-Unjoni Bankarja. Eh, kien hemm ħafna li rid isir fuq fuq perjodu relattiv qasir ta' żmien eh, Nasab jena ma dak li rridu nibdew bih u li nikkompletaw l-Unjoni Bankarja u eh, naraw li l-elementi sawa jew inkella li ġew implementati naraw li jkunu kompletament eh, operazzjonali il-proċess ta' riżoluzzjoni bħal rekodazzjoni u riżoluzzjoni naħseb li rridu intibu eh, dak li għandna u nikkompletaw l-Unjoni, minn hemmhekk irridu nibdew. Meta wieħed eh, jitlob eh, għal rol iktar internazzjonali tal-euro u jidher li hemm ħafna inizjattivi biex eh, nipromovu dan ir rwol internazzjonali tal-euro, ma l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li noħolqu swieq ta' kapitali meta żaqsu lejna nfusna l-fejn id-dollaru għandna għalfejn id-dollaru għandu rwol daqshekk importanti, daqshekk dominanti, u propju għaliex għandu swi ehm, ta' kapitali u dak li rridu noħol u aħna ħajħu żmien però hemmhekk irridu naslu. Eh. L-ewwel irridu eh, noħol u dizin li rridi jiġi approvat. Dik li jassiem ju eh, irid ikun hemm iktar armonizzazzjoni fil-liġijiet nazzjonali ta' insolvenza. Dak huwa wieħed mill-punti li rridu nindirizzaw. Il-passi l-oħra li huma daqstant eh, fundamentali miktar ambizzjużi eh, allura probabbilment jitolbu iktar żmien imma naħseb għal darbohra u kombinazzjoni dawn il-passi mhumiex biss importanti għal bini fuq ta' żmien tal-EMU eh, imma importanti ħafna wkoll biex joħolqu l-konfidenza minnaħa ta' negozji, minna tal- uh, ta' djar biex naraw illi ta' tal-familja ġvir biex naraw illi jkun hemm dan l-effett ġenerali pożittiv fiż-żon euro. Punt ieħor illi semmejt jiġifieri komin sejf asset il-mekanizmu ta' assigurazzjoni mekanizmu ta' budget Ewropew dan dawn huma importanti biex nindirizzaw in-noqqasijiet iva tal-EMU m'hemm l-ebda unjoni li m'għandix politika fiskali madwar id-dinja. U allura li rrid ngħid huwa li għamilna progress l-ewro huwa ferm iktar b'saħħtu naħseb li l-opinjoni pubblika hija l-ogħla l-ogħla jekk m'iniex ser żball fl-istorja jekk wieħed jieħu l-istħarriġ sħariġ differenti li sar fl-Unjoni. Da santem, rridu nieħdu impen politiku eh, minn kmieni u batħalli eh, il-politika nfasslu eh, fuq medda medja u twila ta' żmien. L-aħħar mistoqsija tiegħek diffiċli nweġġeba f'dan l-istadju dan mhux biss qed għall-Italja manki għall pajjiżi oħra l-aġenda ta' riformi strutturali. Kull pajjiż għandu l-aġenda tiegħu ta' riformi strutturali u dawn mhux necessarjament marbuta ma' kif jiġu qasam il-budget, le dawn ir-riformi huma ferm u saberġalment wieħed jiġriħ f'moħħu riforma tas-suq tax-xogħol iva, din tista' tkun importanti, ma wkoll riforma fis-suq tal-prodotti. Il-fatt li wieħed iżid eh, il-kompetitività forsi daqstant importanti jekk mhux iktar u affarijiet oħra il-settur ehm, ta' edukazzjoni, ta' riċerka, qasam ġudizzjarju, dawn huma elementi kollha importanti mill-pakkett ta' riforma settorali dejjem jekk eh, lan tal-pajis huwa il-progress. Grazzi issa Filip Lambert, eh, tal-ħodor, il-għan nofsenar tajjeb, eh, Sir President, eh, jena kont elett membru ta' l-awla met intaħat il-mandat tijak, ġifiri kien pjaċir li stajna nqasmu, nqattaw dawn it-tmin it-tmin snin eh, fl-imkien, nishtiq nir-ringrazzja kelli eh, defendejt dan il-beni komuni, eh, relevanti minn xtataw kienu djefijiet jew n-qasijiet tal-euro, kieku kena nħallu tape nemmen li konna kienet kun telfa kbira, ħat ma jista jakkużak li kont eh, indifferenti, reticenti, jew ma milx għalmu tijak. Nasib li jissa li għarraqna ehm, il-krizi ta' il-krizi li kena finanzjarja u b'sena meta likwidita u għed jista' jgħid li serraħ sistema finanzjarja l-allokazzjoni kif suppost, patazzjoni kif suppost ta' din il-likwidità, naħseb li huwa punt tatlu eh, tajjeb jekk wieħed ħares però lejn l-inegwaljanza um, kif ukoll l-impronta tal-karbonju ma nistax ngħid li s-swieq finanzjarju ma kinux allakatur tajjeb ta' tal-flus, naħseb li pero l-affarijiet setaw saru aħjar, ma nasibx li tallimna dakke koll li kena nitalmu mill-krizi finanzjarja. Il-kollega ilu semma semma alternativi. Meta nħarsu lejn it-tipi ta' politika li intom adottajtu eh, fl-sibi il klepto jem naf li emmin jirġustifika dak li qed tagħmel u għalli jek eh, eh, eh, ma namlu ġdan l alternativa għaj jikbru din għanzi pero jien sepp illi jew ma nagħmlu xejn jew li konna l konti easing. pero jiena nejt rridu naraw naqra kif nistgħu tejbu li morru l konti easing u kif naraw naqra kif nistgħu tejbu kif semmejt, eh, dal-ewwel punt tal ingwaljenza li huwa importanti u kif nistgħu eh, naraw naqra kif nindirizzaw l-impronta ekoloġika tagħna eh, u intom bitwaġiba ta' dan għattu bin miex responsabilta tiegħi, però rajtu likwidità tmur fuq smama li jeqirdu li erdu addirittura jeddu il-ġlieda kontra it-tibdil klimatiku. Grazzi. fuq l-inugwaljanzi kif eh, fakkart inti bir-raġun dan huwa suġġett li diskutejni kemm il-darba hemm eh, provi ċari illi il-quantitative easing eh, tjieb għaliex naqqas il-qat li wassal għall iktar inugwaljanzi ovvjament meta il-prezzi tal-assi lew dawk li għandhom lassi normalment ikonu sinjuri u hemm dan l-effett ta' distribuzzjoni però prezzijiet ta' djar u lew ukoll però meta tara li jinħolqu 11 eh, miljun impik da jfisser illi ikun hemm inqas inugwaljanza għalli il-qat joħroq l-iktar inugwaljanza. Meta tfassal il-politika monetarja dana japplika għal zona tal-euro imma għal kull bank ċentrali fid-dinja inti di politika monetarja tamilla billi iddaħal il-likwidità permezz tal-kanali li kunu jeżistu f'dak il-moment fl-Europa hemm dominanza tal-banek, jiġifieri hija ekonomija bbażata fuq il-banek u il-politika il politika monetarja tagħna taħdem permezz tas self mill-banek fl-Istati Uniti taħdem iktar permezz ta' swieq finanzjarji, imma essenzjalment hekk huma l-affarijiet bħalissa. Issa, kif saqat inti dan huwa l-aħjar mod kif wieħed jalloka l-likwidità jekk inti jkollok f'moħħok għanijiet bħal bidla fil-klima jew it-tnaqqis tal-inugwaljanza b'mod aktar effettiv u b'saħħtu, forsi le, forsi hemm mezzi uh, differenti kif wieħed jista' jagħmel dan imma ċerti idejat fuq il-politika monetarja bħall u d-dokumenti preżentat dan l-aħħar minn bosta kittieba fosthom il-professur Fisher u oħrajn jissuġġerixxu modi differenti ta' kif wieħed jista' jindirizza flus fl-ekonomija dawn huma dejat eh, pjuttost ġodda li ma ġewx diskussi mill-Kunsill Governattiv għadhom ikunu eżaminati ma dawn għadhom ma ġewx ipprovati u meta inti tiflihom sew mill-qrib tinduna illi il-kompitu li wieħed qassam il-flus f'direzzjoni jew foħra u huwa x-xogħol tal-taxxa hija deċiżjoni tal-Gvern mhux tal-Bank Ċentrali Ewropew. Intom tridu tiddeċid tridu forsi li l-Bank Ċentrali Ewropew jiddeċidi dan, imma le eh, hemm ħafna affarijiet li rridu noqogħdu attenti għalihom, imma fosthom hemm il-governanza politika ta' dawn l-idejat. Din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha. Grazzi. Antonio Rinaldi għall-ID. Grazzi, jiena se nitkellem bit-Taljan President Draghi, jiena personalment ninsab ċert illi xi darba inti fl-istorja tisset tissemma bħal raġel li salva l-euro u kieku inti ma kontx ħlaqt u għamilt affarijiet straordinarji mill-bidunet biex tistimula eh, l-ekonomija kieku illum qegħdin f'sitwazzjoni ferm għar għal daqstant eh, eh, verament naħilek il-kappell għal dak li għamilt. Madana kollu, xorta wahda nista namel kommenti fuq level personali, inti u sajt setat miktubin illi kellek fil-mandat u fl-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew u eh, nista' ngħidlek illi fil-veru sens tal-kelma għamilt il-mirakli inti. Issa jiena nixtieq nistaqsik. Kem taħseb illi bank ċentrali bħal dik bħal dak Ewropew jista' ikompli minar ma jkunem politiki fiskali minnaħa ta' kull wieħed l-istati membri ġifiri bravi kemm aħna bravi eh, l-euro tit irrit jimbidel mill-iħsa l-weċ U jina se nagħmel issa mistoqsija f'xiftit provokatorja sur President l-ewwel ta' Novembru il-day after biex ngħidlek tista' tgħidilna liema Bank Ċentrali Ewropew effettivament huwa meħtieġ propju sabiex ikonna żona euro li mhix li, li tkun l-aħjar possibbli. Aħna nafu li fost il-banek ċentrali eh, hemm strutturi differenti jistaw jissilfu il-flus imma għandhom għanijiet oħrajn u miri oħrajn apparti l-inflazzjoni u anki miri anki għal dak li huwa l-impjek anzi l-impik huwa wieħed mill-perni li fuqhom huma bbażati il-banek, però il-banek ċentrali għandhom huma il-kontroll tal-rata tal-kambju. U jiena naħseb li eh, il-quantitative easing en hawnhekk. U għalhekk Rnexxinna nżommu il-rata tal-kambju tal-euro fuq livell deċenti. Inti wara l-ewwel ta' Novembru tista' tajdinna kif tixtieq li tkun il-Bank eh, kif tixtieq li jkun il-Bank Ċentrali Ewropew wara li jispiċċa l-mandat tiegħek? Iva, ħan wieġeb, jiena nixtieq inwieġeb bit-Taljan, imma aħjar nitkellem bl ingliż Mela l-ewwel net grazzi ħafna għal komplimenti li għamiltli. U eh, ma nafx se jiġri wara l-ewwel ta' Novembru. Eh, ma nafx se nkun qed nagħmel jiena, però ħalli ngħid xi ħaġa għallum. Iva, hemm bżonn illi ikonna politika fiskali fiż-żona tal-euro, anzi ta' min li konna koordinament fiskali aħjar fil żona tal-euro u dan ifisser żewġ affarijiet. L-ewwel net li r-regoli fiskali fuq livell tal-istati membri irridu ikunu inqas proċikliċi. L-esperjenza illi aħna ksibna fl-aħħar 15-il sena u rrit illi kienu proċikliċi ħafna fi żminijiet tajbin qabel ma faqqat il-kriżi, bosta pajjiżi espandew id-deficits tal-budgets tagħhom mingħajr ma għamlu xi tip ta' buffers u mbagħad faqqat il-kriżi u l-pajjiżi li kellhom il-buffers setgħu jużawhom biex jistabilizzaw l-affarijiet u b'mod partikolari biex jagħmlu l-bejlaw tal-banek tagħhom biex jgħinu l banek tagħhom għaliex tinsewx illi ċerti eh, l banek f'ċerti pajjiżi eh, il-banek kienu pratikament fellew fil-bidu tal-kriżi u għal daqstant il-budgets tal-gvernijiet u l-flus tal kontribuenti tat-taxxa għenuhom ħafna x'kien hemm dawn il-buffers. Pajjiżi oħrajn ma kellhomx buffers u għandaqstant ma setgħu jagħmlu xejn biex jgħinu l-banek u għalhekk bdiet imbaddin il-kriżi li xi ftit għadha tinħass sal-lum. Umbat, waqt il kriżi f'ħafna minn dawn il-pajjiżi, il-politika fiskali kienet eh, edha eh, imnaqsa ħafna għal minħabba il-buffers u għal raġunijiet oħrajn. Dinja xi ħaġa illi E, e, trid issir il-Bank Ċentrali Ewropew e, jista' jgħin imma essenzjalment huwa x-xogħol tagħkom tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. It-tieni ħaġa fuq il-ħolqien ta' odda fiskali li kollha lan prinċipali tagħha ikun illi tistabilizza l-ekonomija tal-żona tal-euro. Dan huwa proġett eh, fit-tul għaliex eh, mhux ħaġa faċli li wieħed jagħmel fuq livell politiku u għalkemm wieħed forsi ma jkollux l-idejat tant ċari dwar kif għandha tkun tkun ħaġa verament importanti li kieku hemm bħallum pa minn issa l-impenn politiku irrid tkun immirata l-istabilizzazzjoni trid tkun kbira biżejjed inkella ma tkunx kredibbli u titkun tkun pratikament awtomatika xaħġa ħaġa li tista' tintuża meta jkun hemm bżonn. Għalhekk l-awtomatiċità hija tant importanti. Eh, eżempji minn unjonijiet monetarji oħrajn jistgħu jkunu utli ħafna għaliex forsi hemm xi u ukoll fl-Istati Uniti u għaliex eh, bekk din hija tip ta' reviżjoni fiskali li hija meħtieġa biex insaħħu l-Unjoni Ekonomika u eh, Monetarja. Inti staqsejt fuq il-mandat, ma kienx ikun aħjar kif il-mandat kien doppju minn flok ma jkollok l-istabilità tal-prezzijiet biss. Din hija mistoqsija li saret bosta drabi kif tistgħu timmaġinaw u aħna ma nikdbux il-mandati, aħna nobduhom insegwuhom ma nikdbuhomx il-mandati, intom tikdbu il-mandati bħala leġislaturi. Mill-perspettiva pratika, Kien saret xi ftit riċerka f'dawn l-aħħar snin u ma nafx kemm hija aġġornata din ir-riċerka imma jekk intom tħarsu lejn l-affarijiet ex post essenzjalment jekk ikollok mandat wieħed jew tnejn fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ma jinbidlux wiz, ma jkunx hemm xi differenza enormi u jekk inti tħares din il-funzjoni ta' reazzjoni tagħna, tista tara li hemm kważi impik sħiħ fiż-żona tal-ewro l volja l-istabilità tal-prezzijiet għada il-bot. Aħna ħlaqna l-kondizzjonijiet għal stabilità tal-prezzijiet fil-futur bħalissa għanna Eh, tkabbir nominali li huwa ola mill-medja storika. Però għada ma nħassitx din ħaġa fuq il-prezzijiet. Essenzjalment istaw taraw li se jkun eh, diffiċli wieħed iddistingwi r-riżultati kieku jkollna żewġ mandati miflok il-mandat wieħed li għandna u mbagħad fuq ir-rata tal-kambju. Għal dak li għandu xtaqsam ir-rata tal-kambju, aħna kollha l-istess, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Ġappun, il ġappun il-Banek Ċentrali Ewropej huma parti mill-istess qafas. Aħna marbutin mill-konsensus tal-G20 li ma jippermettix devalwazzjonijiet kompetittivi, aħna dana nirrispettaw u sa essa b'xorti tajba kulħadd qed jirrispetta dal-prinċipju għalhekk aħna ma nasbux illi hemm xi ekonomija li iktar faċ iktar dajfa minn oħrajn f'dan ir-rigward. Grazzi. Għalli CR Joan van Offertfeld. Grazzi, Sur Draghi, hawnhekk qiegħed. Grazzi tal-li qiegħed magħna u jiena rrid nawguralek kull suċċess għal dak li tiddeċidi tagħmel meta jintemm il-mandat tiegħek bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena tliet affarijiet nixtieq eh, nikkommenta u nixtieq li tikkommenta inti fuqhom wara. L-ewwel net fuq ir-rata tal-kambju meta nħares din id-deċiżjonijiet li ttieħdu waqt l-aħħar Kunsill Governattiv, diffiċli li timmaġina impatt sinifikattiv fuq deċiżjonijiet ta' investiment u imġiba tal-konsumaturi u inti bir-raġun imħasseb dwar it-kabbir ekonomiku u uh, Eh, dan inti daħaltu f'perspettiva għalhekk nimmaġina illi hemm xi ieħor u li dan għandu x'jaqsam mar-rata tal-kambju forsi qed tantiċipaw illi Banek Ċentrali Ewropej jerġgħu jibdew mixjin fid-direzzjoni ta' iktar quantitative easing u li inti b'mod proattiv qed tirreaġixxi għal dak illi għandu nejn jiġri l-rata tal-kampju tagħna meta jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. It-tieni net inti bdejt il-programm ta' xirim il-ġdid għal 23 biljun euro fix-xar. 20 biljun euro fix-xar u eh, dan ifisser illi l-Bank Ċentrali Ewropew se jimxi fid-direzzjoni li jixtri assi privati aktar riskjużi u jew illi il-neħu il-limitu fuq il-sovereign debt holdings. Mbatt inti semmejt il-konsensus fuq il-Kunsil Governattiv fuq ir-rwol aktar wiesa tal-politika fiskali imma f'posta rapporti li rajna rajna li il-vot li kienem fil-Kunsil Governattiv 15 ilu kien diversifikat ħafna li mhux tas-soltu. X'tik kummenta dwar dan? Grazzi. sur Draghi. Mela, l-ewwel net il-politika tagħna hija qed tistaqsijek il-politiki u mhux effettivi. Iva, imma ħares lejn il-numru ta' impiegi li nħalqu f'dawn l-aħħar snin, l-aħħar sitt snin kif għattilkom, jew inkella għara eh, kif nislet il-rata tal-qat, għanna numri, meta wieħed iqis il-miżuri kollha li ttieħdu mill-nofs l-2014 u dawk li ġew deċiżi f'Ġunju tal-2019, ġifieri mhux dawn tal-aħħar, l-impatt fuq il-tkabbir tal-GDP fil-żona tal-euro fuq l-inflazzjoni huwa ta' madwar 2.2 fil-mija mod kumulattiv bejn l-2016 u l-2021 għallek aħna moħna mistriħ li l-mizuri tagħna huma effettivi. It-tieni net, meta l-istaf tal-ICB eh, naqsu għamlu downgrade tal-projezzjonijiet u dana wassal għal deċiżjonijiet ta' politika monetarja dawn il-projezzjonijiet kienu ibbażati fuq sensiela ta' rati ta' interess li kienu diġà jirriflettu ċerti stennijiet tal-azzjonijiet li konna qed nieħdu fil-politika monetarja tagħna u anki il-perspettiva ekonomika inqas pozittiva. Għallek, aħna iva minna dan id-downgrade fuq l-inflazzjoni manki fuq it-kabir u dana mbagħad iwassal biex aħna nitbedu aktar minn dak li kena fil-mandat. Puntiħor fuq diskussjoni fil-Kunsil fil Governativ kienem maġġoranza qawwija u ċara favur il-miżuri li aħna ħadna. Grazzi. Jose Guzmau għal-Gue. Se nitkellem bil-Portugiż. Żewġ kummenti u żewġ mistoqsijiet, Sur President. Naħseb illi bħalissa ir-rwol tal-politika monetarja fil-levitar tal-kollass fil-żona tal-euro uh, naqblu u ma ma naħsibx li nistaw najdu illi il-Bank Ċentrali Ewropew ġab ruħu bl-istess mod pal banek oħrajn illi għandhom mandati differenti naħseb dana tista' tajdu fuq il-mandat tiegħek tal-Bank Ċentrali Ewropew u ma tistax tajt l-istess ħaġa dwar il-respons inizjali eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew għal dak li sar fil-Istati Uniti. Ġifiri, jekk titkellem dwar strumenti tal-budget kontraċikliċi, u dak li għamlet l-zona tal-euro biex eh, tirribatti għal-krizi dak kien tajjeb imma inti eh, il-limitajt dana għal dawk il-pajjiżi illi għandhom marġni ta' manuvra u dana ovvjament ma japplikax għal pajjiżi il-Portugal. Għalhekk il-politika budgetarja m'għandix eh, funzjoni biss ta' stabilizzazzjoni makroekonomika importanti għal politika ekonomika għal politiki ambjentali. U għal politiki ta' tkabbir b'mod ġenerali u anki biex insolvu problemi strutturali. Inti taħseb illi l-ekonomiji imdejnin ħafna fi zona tal-euro għandhom ukoll ikollhom aċċess għal flus rati ta' interess baxxi biex jimplementaw il-politiki tagħhom. U tieni mistoqsija jiena diġa rajt rapporti kontradittorji mill-Bank Ċentrali Ewropew dwar dan. Inti taħseb li x-xejriet ta' dan l-aħħar fis-swieq tax-xogħol? u rakkomandazzjonijiet li saru lill-istati membri fejn eh, inat li l-swiq ta' xogħol għandhom ikunu aktar flessibbli u n-negozjati kollettivi għandhom jiġu xolti u deċiżjonijiet dwar dan, dana se joħodna lura għal problemi li kellna fl-modi u ma jippermettux illi il-politika monetarja titwassal kif suppost. Grazzi ħafna fuq l-ewwel mistoqsija. Jider ċar li pajjiżi li huma midjunin ħafna għandhom jkollhom politiki fiskali prudenti sabiex ma jiddestabilizzawx is-sitwazzjoni globali illi l-lum hija waħda fejn għandhom aċċess għas-suq. Dinja xi ħaġa li għaddejna minna ftit snin ilu u ma kienieċ taġit la għad kabbir u għanqas għall-impiegi. U għalek qed ngħid illi ir-regoli fiskali irridu jiġu eh, studjati għalix ir-regoli fiskali li kena sissa kienu effettivi, kienu waqlin u damu eh, u fit-tul Issa xorta waħda jagħmlu sens għaliex jevitaw illi eh, jevitaw l-akkumulu ta', djun u ta' deficits imma eh, mhux qed inħass daqshekk l-effett tagħhom daqs qabel imma għalek b'mod partikolari għal pajjiżi li għandhom politika fiskali prudenti, odda ċentrali ta' stabilizzazzjoni fiskali li kont qed nitkellem fuqha qabel hija tant importanti għaliex ċerti pajjiżi jista' jkollhom xokkijiet asimetriċi fejn allura mbagħad iridu jsibu buffers li jippermettulhom illi joħorġu mis-sitwazzjoni li jkunu fiha mbagħad eh, b'mod ġenerali ikunhom xokkijiet li destabilizzaw l-ekonomija tal-żona tal ewro kollha kemm Mbagħad xi kultant aħna ninsew għaliex ma tantx sar progress dawn l-aħħar snin. Imma ninsew illi ir-riformi strutturali huma l-uniku odda li għandhom l-ekonomiji sabiex jollu il u jżidu it-kabbir fir-rendiment fit-tul. U dana mhux qed nirreferi b'mod speċifiku għar riforma tax-xogħol imma l-kompetizzjoni għas sistema ġudizzjarja, sistema tal-edukazzjoni, eccetera u b'mod partikolari f'pajjiżi fejn il-proċess ta' tkabbir huwa iktar fraġli huwa importanti ħafna illi jsiru dawn ir-riformi strutturali. U fuq il-mistoqsija tiegħek dwar jekk inxem proposta għal eh, xogħliment eċetera, nista' ngħidlek li ma nafx ma smajt xejn. Thank you. So now we uh, have the second round. Tajab, ma nissa t round ta' mistoqsijiet minħabba li domna iktar mill-li maħsub għall-ewel round u ma tanċanna ħafna ħin nixtieq ngħidilkom illi saħi konna eh, minuta għal mistoqsi għal kull mistoqsija u tliet minuti għal kull tweġiba. Minħabba li nkellek ma nagħmlux hekk maħniex ħanlaħqu. Ludek Niedermayer, jekk jogħġbok PPE. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq nissieħeb ma' ħaddieħor biex nirringrazzja ħafna l sur Draghi tax-xogħol kollu eċċellenti li għamel. Vera jina kont impressjonat bil-kuraġġ u l-azzjoni deċisiva li dejjem ħafna l-ħart minn snin. jina nixtieq ngħid li rajt il-komunikazzjoni tal-gwida tal-ġejjin u naħseb li hija qrib ħafna tal-komunikazzjoni tat-targeting tal-inflazzjoni fuq. Tista' tikkonferma din it-tieni kumment huwa li inti semmejt li hemm ħafna lokal politika monetarja jekk ikun hemm bżonna minħabba li huwa possibbli li niċċarqu jew naħajaw l-oħra u naħseb li aħna qegħdin nassumu wkoll li qed nitkellmu fuq rati tal-interess li jistgħu jkunu funzjonali. Allura konna qegħdin naħsbu sali ma punt aħna konna nitkellmu wkoll fuq il il-flus li jistgħu jkunu ta' ostaklu wkoll għall implementazzjoni ta' reti tal-interess u apparti minn hekk jiena kont imħawat ħafna wkoll fuq eh, il-suq tax-xogħol rata tal-qat għolja u rata tal-inflazzjoni naf li dan mhux fenomenu ġenerali iżda jiena kont qed eh, nirrifletti jekk taħsibx illi Ir-rata tal-inflazzjoni tista' tkun wieħed mill-variables neqsin nafu li f'ċertu pajjiżi hemm prezzijiet għoljin wis tal-djar pereżempju jew nkella prezzijiet tal-assi għoljin ħafna. Grazzi ħafna Iva tal-mistoqsija Allora, mistoqsija ngħidlek iva il-komunikazzjoni tiegħi kienet targeted u maħsuba wkoll madwar l-inflazzjoni dejjem kien lantana aħna xtaqna li niċċaraw simetrija tal-azzjoni tagħna u li nsaħħu wkoll il-gwida għal ġejjieni ħalli minflok nifukaw biss fuq il-kalendarju ngħidu wara illi ir-rati tal-interessi ħajbqgħu stabbli kif inhuma sa din id-data aħna minflok provajna jkollna gwida illi kienet edha tgħid tara d-dawra tal-interess ħajbqaw fuq dan il-level sakemm ma narawx il-konverġenza aktar b'saħħitha tar-rati eh, iktar qrib lantana. Issa sissa jkolli ngħid li ma rajniex li hemm konflitt bejn il-cash u negative rates u anka l-introduzzjoni tas sistema ta' tiering għandu jipprovdi għandu na dawk il-kondizjonijiet fejn wieħed ikun jrid jgħaddi l-konsumaturi. Wieħed meta jgħaddi l-konsumaturi irrati negattivi dawn ma jkunux daqshekk jinħassu b'mod negattiv. U tret punt fuq il-Pasko jiena Naħseb li iva il ratti huma iktar u minn dak li kellna storikament. Issa nixtieq ngħid ukoll li xi ħaġa interessanti għal li dispersion index fil-tkabbir ta' eh, valur miżjud kien fuq livell baxħafna ħafna għal bosta eh, żmien. Ġifiri aħna maċċet naraw li jem differenza kbira bejn il-prezzijiet għoljin u eh, dak li jiġri u il-pagi iktar għoljin minħabba li ħafna l-kumpanija din jassorbu dawn id-differenzi fil-pagi fil-margins tal-profitti tagħhom għalhekk hemm bżonn li nżommu u nsostnu d-demand holding. Jekk tħarsu lejn l-Istati Uniti naraw li l-konsum verament hija situazzjoni tajba minħabba li s-suq tax xogħol verament hija f'sitwazzjoni tajba aktar minn qatt qabel, allura rridu niskuraw aħna l-istess ħaġa tiġi fiż-żona Ewro fejn rajna illi s-suq tax xogħol kienet jitla fil momentum U fċertu pajjiżi l-istazzjoni ma kienx ġeda titjib U aħna qegħdin inkomplu e, insegu wkoll b'attenzjoni kbira ta' kollu li jgħat e, jiġri hawnhekk. Kostas Mavrides issa. Grazzi ħafna, Signor President. Sur Draghi, nasib li ħajkollok bżonn il-headphones. Iva, jena naħseb illi l-azzjoni deċiżiva ta' kif intom qegħdin ħatuħsib il-kriżi ekonomika l mod ta' kif ħdimtu flimkien biex issalva l-euro dik kienet xi ħaġa il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjin verament ħajkunu kuntenti bija u naħseb illi din tispjega wkoll xi ftit mill-attakki li għamilnilek minħabba illi inti wkoll qed la solvi wkoll proġett Ewropew. Nixtieq eh, ngħidlek illi nfakrek li jiena fis-sena 2014 issieħel fil-Parlament Ewropew sirt minn tal-Parlament Ewropew l-ewwel mistoqsija li saqsejtek kienet kif ħadd tikseb il-garanzija l-investiment u l-Unjoni Bankarja Ewropea. It-tweġiba tiegħek kienet illi il-politiċi kellhom ikunu minn taqdim biex imexxu id-deċiżjonijiet. Minħabba li inti kondaqsek deċisiv u konsistenti, nixtieq illi tatini ftit sinjali li jmorru lil minn linja politika. Hemm kwistjoni oħra li inti semmejt. Xi mexxejja gvernaturi tal-Bank Ċentrali qalu illi kien hemm ġufija fir-rabta ta' bejn il-suq tax-xogħol u żieda fil-pagi. Inti temmina di jiena naħseb li jekk nerġgħu nħarsu li din forsi nistgħu nikkonkludu li da jkun brabta rabta marbut iktar mal-kriżi ekonomika finanzjarja. Grazzi ħafna darba oħra sur Draghi. Mela, Follow mistoqsija tiegħek jiena naħseb il bank Ċentrali Ewropew iżda mhux biss anka fuq inizjattiva tal-Kunsill Ewropew kien hemm imbottatura importanti ħafna ngħatat lill-Unjoni Bankarja anke bil-ħolqien tal-SSM. Jekk intom taħsbu li din l-istituzzjoni li issa qed tagħmel supervizzjoni ta' din is-sistema b'dan il-mod inħoloq verament perjodu qasir ta' żmien u ħajilħoq lil ħafna eh, ħaddiema. F'perjodu qasir ta' żmien qed naraw illi ħdimna ma' bosta pajjiżi wkoll u naħseb li din hija kontribuzzjoni importanti ħafna għal l-Unjoni Bankarja jista' tfadal ħafna affarijiet nagħmlu biex ikollna Unjoni Bankarja ta' vera rridu naqsu il-diskrezzjonijiet li issa qegħdin jagħmlu lill-Unjoni Bankarja frammentata u naħseb li din hija xi ħaġa li verament hija f'idejn il-mexxejja Ewropej. Ġifieri din hija xi ħaġa li verament marbuta ma' deċiżjonijiet li qed jieħdu l-mexxejja. Iżda apparti minn hekk kif edna aħna nkomplu nitkellmu iktar fuq din is-sitwazzjoni ta' supervizjoni issa il-rabta ta' bejn il-qatt u eh, l-inqas inflazzjoni. Ir-relazzjoni r-rabta nbiddel dan l-aħħar 15-il sena għal numru ta' raġunijiet differenti li ewwel minħabba li kien hemm iktar djuvija fil aspettativi il-kriżi verament fuq perjodu twil ta' żmien, il-pressjoni il l-globalizzazzjoni kienet qed tpoġġi u r-relazzjoni U din ir-rabta aħna minn naħdar Bank Ċentrali Ewropea dejjem konna favur il-Philips Care. Illi dejjem konna edin bazaw fuq il-provi fir-riċerka. U aħna konvinti li l-inflazzjoni dejjem ħatibqa toqrob lejlanijiet tagħna tal-inflazzjoni. Stephanie Jancourtan. Merci Madame la Présidente, Monsieur Grazzi, Sur Draghi, grazzi ta' dak li inti għamilt waqt il-mandat tiegħek. Inti dan l-aħħar għat li kollox l-ċittadini Ewropej eh, japprezzaw il-benesseri ekonomiku li wasliltilhom l-Unjoni Ewropea 15% u 65-70% jaqblu mal-euro u l-politika monetarja madana kollu hemm iktar nies li huma xettiċi minħabba il-najdu lek il-magna eh, monetarja li tirrappreżenta il-BCE li jambeda ħafna u laqas tiftija mill-ċittadini l-kumpaniji illi aħna nirrappreżentaw. Mela, skontok, kif nistaw norbtu aħja iktar l-opinjoni u ninvolvu l-opinjoni pubblika fid deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew, kif nistaw namlu deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali jiftemu aħjar, kif nistaw nalmu ċittadini f'muhom dawn. Umbat, Iva, Sur Draghi, l-ek president tmin snin. President, eh, mill-żewġ affarijiet, li ma huma l-affarijiet li għamilt li l-iktar inti kburi bihom u li huma l-affarijiet li l-inqas inti sodisfatt bihom. Grazzi. Grazzi ħafna, ħan nipprova nħiġeb l-ewwel mistoqsija. L-euro, l-ikbar prova tal-integrazzjoni Ewropea illi ċittadini għandhom prova tagħha ta' kuljum. Ir-rappreżentanti u l-mexxejja u hekk għarfu illi l-arfin tal-istabilità hija sfida li rridu aħna naffaċċaw b'mod kollettiv u li aħna iktar b'saħħitna jekk naħdmu flimkien. Illum il-ġurnata l-ekonomiji tagħna huma integrati b'tali mod li ma konniex qed nimmaġinaw meta aħna fassalna l-ewro. U l-esportazzjoni ta' bejn l-Unjoni pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-ewwel 30% minn 30% għal 20%. Iżda dawn il-katin tal-valur jinsabu kull imkien ukoll meta naraw Iżda li jkun hemm pajjiż pereżempju li jkun għaddej mir reċessjoni din taffetwa wkoll pajjiżi oħrajn. Jekk tħallsu lejn dawn l-aħħar 20 sena l-ewro verament sirna xiela twassal għal stabilta tal-prezzijiet iżda jiena naħseb ukoll il-punt tal-komunikazzjoni għandu żewġ dimensjonijiet. L-ewwel net il-komunikazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew jiddependi ħafna fuq il- komunikazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk din tappoġġa l-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-komunikazzjoni tkun tajba, l-opinjoni tal-pubbliku tkun pożittiva wkoll. U hemm xi ħaġa li naħseb li rridu għam. Apparti minn hekk għandna punt ieħor li b'mod ġenerali wieħed m'għandux ikellem lill-iswieq jew lill-banek biss iżda għandu wkoll jitkellem il-lingwaġġ tal-poplu ma nisibx li nista' ngħid eh, iktar minn hekk iżda nixtieq illi noqogħdu daqsxejn attenti hawnhekk minħabba li huwa importanti ħafna li l lingwaġġ li jintuża jżomm distinzjoni bejn il-Bank Ċentrali u l-politikant. Naħseb li huwa faċli ħafna illi biex wieħed eh, juża l-lingwaġġ li jista' jifhem il-poplu forsi nidħlu iktar fil-politika mhux eh, fil-nibqgħu fil-żona monetarja. Ġifiri jiena inwissi fuq din il-possibilità. Grazzi ħafna Niko Gjori, PPE, eh, grazzi ħafna. Sur President, inti titkun taf fil-politika tal mandatija tiegħek kienu imfahra mhux biss fil-zona euro, anke barra miż zona euro, jiena nirrappreżenta lill-Ungerija pajjiż barra mill żona euro kien wieħed mill-ewwel pajjiżi wkoll li kellu bailout iżda pajjiżi baqa' jikber brata maġla ħafna fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri l politika tiegħek verament rabtet il-fondi il-riformi strutturali mal-politika fiskali u, kienet prova tal-fatt illi dinja politika effettiva meta nħarsu lejn dak li ġara f'pajjiżi. Aħna iddeċidejna li nagħmlu konverġenza l-ewwel u aħna konna jekk nkunu reżistenti biżżejjed forsi nidħlu nisibu fiż-żona euro daqsxejn iktar tard. Jiena naħseb li tallimna talima matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Inti x'taħseb li hija sitwazzjoni u x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-kondizzjonijiet biex wieħed jissieħeb fiż-żona euro minħabba li qed nara li hemm kundizzjoni ġdida issa biex wieħed jissieħeb fl-Unjoni Bankarja iżda ma naħsibx li ħajkun ġust Minħabba illi naturalment aħna nixtiequ nissieħbu iżda meta nkunu b'saħħitna biżejjed. Grazzi. Iva, mela dak li għad naraw hija illa aħna qegħdin nidħlu fiż-żona li meta jidħol pajjiż fiż zona euro irid jgħaddi minn żewġ proċeduri. L-ewwel nett irid ikun parti miljarem tnejn u apparti minn hekk iridu nrealizzaw ukoll illum il-ġurnata pajjiż jissieħeb mhux biss fil-Unjoni Monetarja, iżda fil-Unjoni Bankarja. Ġifieri l-ewwel deċiżjoni tkun deċiżjoni li tittieħed mill-Istati Membri u mbagħad mill-Kunsill Ewropew kif ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew tieni deċiżjoni għandha tittieħed mill-Bank Ċentrali Ewropew u dak illi eh, normalment jisir huwa illi il-pajjiż nifsu japplika biex jibda b'kooperazzjoni mill-qrib mal-membri l-oħrajn u għandu jisirlu evalwazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew slash l-SSM tas sistema bankarja tiegħu. Jekk eh, dan din l-analiżi tentifika ċertu fragilità li għandha tkun indirizzata mbagħad il-pajjiżi li qed ikunu mitluba biex jieħdu ċertu azzjonijiet wara li jkun hemm konklużjoni ta' ċertu azzjonijiet u mbagħad ħajkun hemm il-bidu ta' dan il-Close Cooperation Agreement u mbagħad ikompli l-proċess. Iżda meta wieħed imbagħad jidħol fl-Unjoni Monetarja bil faċilità ta' dawn il-banek mhix xi ħaġa li aħna eh, natu parir li wieħed jagħmel. Grazzi ħafna Pedro Silva Pereira issa Soċjesti Demokratiċi kjoġbok. Grazzi ħafna Sur Draghi bħal ħaddieħor jiena ningrazzjak ta' kollox ta' dak kollu li għamilt. biex issalva l ewro verament kien xogħol siewi mhux biss minħabba li intom inti kellek il-kapaċità li tagħmelek iżda kont verament determinat u qalbini biex taffaċċa dawn il-differenzi li saru fiħdan il-Kunsill ta' tmexxija u anke barra. Minnu, L-ewwel nett aħna nilqgħu dawn il-miżuri li intom ħabbartu fl-istess ħin din naraw li hemm ċertu reżistenza nixtiequ illi inti tikkummenta fuq eh, il-fatt li membri oħrajn tal-Kunsil ta' Tmexxija għamlu wkoll stqarrijiet pubbliċi fuq eh, deċiżjoni li ttieħdu mill-Kunsil ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew nixtieq insaqsik jekk inti taħsibx li għandu jkun hemm iktar solidarjetà fil-Bank Ċentrali Ewropew fuq l-iżvilupp tal-politika monetarja. Tieni kwistjoni fuq il-politika fiskali jiena naf illi inti dejjem qed illi kont favur din il-politika fiskali xi ħaġa importanti ħafna. Inti kont qed titkellem fuq il-possibilità li jkollna iktar azzjoni minn dawk il-pajjiżi li għandhom iktar spazju fiskali iżda naħseb illi l-messaġġ mhuwiex biss messaġġ li nistgħu aħna nibgħatu lill ġermanja jew l-Olanda kif kellna qabel inti taħseb li taqbel li lista ta' pajjiżi li għandhom iktar spazju fiskali sallum il-ġurnata. Qegħdin joffru kundizzjonijiet fuq il livell taż żona euro. Grazzi, ħan wieġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek. Illi jkun hemm nies ma jaqblux fuq il-politika eh, li kienet deċiża, din hi xi ħaġa komuni ħafna l-aħħar deċiżjoni li ttieħdu mir-Riserva Federali ittieħdu għabbażi ta' approvazzjoni tal-minoranza u minoranza ta' nies li ma qablux u anke ma qablux bejnietom. U huwa komuni ħafna wkoll li jkun hemm xi ftit minn eh, dawn in-nies li ma jaqblux ma' deċiżjonijiet li ttieħdu li jitkellmu fil-pubbliku jiena fis-sitt snin li għamilt bħala Gvernatur tal-Banka ta' Italja u l-istess ħaġa eh, nista' ngħidha l Jean-Claude Trichet li kien Gvernatur tal-Bank ta' Franza jiena qatt ma xi ħaġa fuq il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew qatt ma xejn kontrija. Iżda il-mod ta' kif din id-disapprovazzjoni kienet da ssir, naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna, speċjalment fil-pajjiż fejn aħna f'sitwazzjoni fejn aħna għandna unjoni fuq bosta livelli differenti u naħseb li hemm bżonn illi naraw li aħna ma naqsux ukoll l-effettività tad-deċiżjonijiet tagħna u din hija xi ħaġa li verament hija importanti u dan huwa l-unika kumment li nixtieq naqsam magħkom. It-tieni punt huwa fuq politika fiskali. Huwa fidejn il-Kummissjoni illi konna reviżjoni tal-politika fiskali wkoll jiena mish ha noqot niprova nidentifika daw il-pajis li għandhom l-ispazju fiskali nħabba li din l-analizi edha ssir għabbażi tal-regoli li jeżistu anka għabbażi tal- Għarri tal-pat ta' stabilta tkabbir, dan huwa propju dak li aħna edna li pajjiżi li għandhom dejn, livell ta' dejn li għandhom ikollhom dawn din politika eh, monetarja dawk li għandhom l-ispazju fiskali għandhom jihdu azzjoni f'waqta. Naturalment din il-gwida tista' tkun riveduta u aħna ninsabu fiduċjużi illi regoli illi se jkunu definiti mill-ġdid se jkunu regoli effettivi u ħajkunu qegħdin jagħmlu sens ukoll. Tazis Jake Lunas. Grazzi, Stazis eh, Jake Lunas. Grazzi, jena ġej minn pajis zaħir fejn il-krizi laqtet ġmiela b'naqis vet aktar minn 20% fil-prodott gross domestiku, allura nixtieq ngħid eh, nibda billi nir-ingrazzja nirringrazzjak ta' xogħol tajb li għamilt nixtieq nagħmel referenza għal konklużjonijiet minn bejper partikolari, u forsi tista' tagħtina naqra eh, il femittijak fuq dan eh, Anko Fashion Monetary Policy, se vedan u għattejtlu ta' din eh, il-paper u din tejt li mizuri konvenzjonali u mux konvenzjonali għandhom jintużaw f'ċirkostanzi speċifiċi. Sinti l-jem dwar ċertu effetti eh, li eh, jistaw jaffettwaw, nistaw jorqtuna. Eh, flaqa preċedenti, inti għat li l-allokazzjoni ta' likwidità li hija ċertu punt xi ħaġa li tidħol fil-qasam politiku fiskali għadek tal-istess ferma fuq eh, dawn il-politik, din il-politika konvenzjonali u eh, mhux konvenzjonali eh, jista' jkun li konna effetti negattivi ta' dawn ir-rati negattivi anke fuq is-swieq ta' lassi, partikolarment għal dawk li huma wkoll l-istennijiet tan-nies hemm barra. Naħseb li eh, il-puntu l-ewwel qabel kollox huwa li m'hemmx evidenza li eh, li frankar jizdiet li nis ġemmaw iktar meta hemm eh, rati ta' interess negattivi. Ma narawiex din u għasmem evidenza li l-banek qed naqsu is-self tagħhom il-kwantità ta' self tagħhom Maħabba dawn errati negativi negattivi eh, mill-faċilità eh, li aħna nofru dan għal kontrarju ta' reverse rate fejn naraw dan il-fenomenu. Issa l-exit, dan jiġri meta l-ekonomija tjieb tal-imot fejn l-ekonomija ma jkollix għalfejn tgħaddi minn contraction, jekk imorru lura l-2017-2018 l-outlook dinji kien jagħti xi li konna qed nimxu lejn ħruċ exit minn din il- mill-politika monetarja li kena, tant kien minnu dan li sajna nieħdu miżuri opposti minn ma naraw is sikarta ċentorin fil-politika fiskali Ġifiri, stajna nieħdu ċertu miżuri ta' normalizzazzjoni mingħajr ma nieħdu dawn il-miżuri li jiex kien hemm ehm, ehm, sinjali pożittivi ehm, f'dan f'numru ta' pajjiżi f'diskors li kontaġ sintra dak iż-żmien għattu dan mbagħad wara rajna outlook ta' tkabbir illi ftit ftit u kontinwament beda jiddeterjoraw allura dan iġibna mill għal-politika fiskali jekk din eh, tidħol fil-logħba bħala bħala l-attur liħor eh, ta' ta' zona euro, allora naħseb li jiva rridu nimmonitoraw u koll l-effetti ta' dan u koll Gunterbeck. Grazzi, nasib il-predeċessuri eh, tijaj eh, ħadu zewċ minuti eh, iktar, nittama li te permetti li ftit iktar. Jien għandi frawla fideja skont ħenar mizbax il-pittur il-frawla ija mm, simbolu ta' pjaċir li jgħaddi, pjaċir b'ċerta d-denja, uħut forsi jistaw jgħidu li eh, il-quantitative easing l-istess, issa jek permettu li ħankoblu bil-Ġermanis. Eh. Grazzi. Eh. Maruf Sanar Tajjeb, bħala President ta' Bank Ċentrali Ewropew mill-2011 l inti printjajt iktar flus, iktar minn qabel, minn oħrajn qablek. Kik Kristin Lagarde tkellmet dwar ksur ta' liġi f'dan ir-rigward, ma insomma. L-Unjoni Ewropea rajni xorta waħda tikber brata inqas minn parti oħra tad-dinja, apparti mill-Ġappun, ġviri, anke jekk waħda ħares f'dan l-Unjoni, żon euro kibred brata inqas mill-bqija ta' pajjiżi tal-Unjoni. U dan biex ma semmix il-fat li eh, tizdiet ir-rata tal-faqar. Inti ċħat l-responsabilta ċħat il-responsabilta għal din eh, il-politika kif eh, kell effett fuq il-Brexit, eccetera, eccetera. U sa ċoj lejdan l-axħar irdoppjajt id-doza tal-medicina tagħna ma nafu illi il-politika bħal din tamel eh, l-onja iktar onja u l-fqar iktar fqar. Eh, is-sur eh, Machiavelli, filosofu Machiavelli, għal li Ima, xikultant nisir nesċu ki bxorti tajba, l-ura ma nafx jena. Wieħed jista' jgħid li F'dan il-każ dak il ġara kien tort tax-xorti. Tista' tista' taqbel ma jew ta' fuq dan? No, no, we are not blaming fortune. Aħna maħniex qed nwaħlu fix-xorti. Eh, Eh, karma, relax, ma permetti li nejt li senura Lagarde ma tqis li dak eh, dik li kienet il-politika tal-Bank ċentrali eh, hija ksur ta' trattati, miżur kollha li ttieħdu saru kollha fil-ħarsien tal-lan tal-istabilità tal-prezzijiet kif għaddi diversi drabi l-lum aħna redna morru għal miżuri politiċi mhux konvenzjonali biex kun hemm akkomodazzjoni ta' għal pressjonijiet jiżdiedu u kif ukoll il-fatt li l-interessi rajnijom mm, u limiti baxxi aħna nistaw nejdu li l miżuri tagħna u l-iswiq sekondari, iswiq eh, ta' titoli u rajna li waslu għal konverġenza għal dik li um, l-inflazzjoni fuq medda medja u uh, tul ta' żmien. Aħna rispettajna l-mandat tagħna u dan ġie konfermat mill-Qorti Ewropea il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, waħda fuq l-outright monetary transactions u l-oħra fuq uh, il- programm ta' xiri ta' settur pubbliku. Eh, il-qorti wkoll għalet eh, meġrit il-proporzjonalità ta' dawn il-miżuri, ġifiri li dawn il-miżuri kienu il-miżuri li kienu meħtieġa f'dawn il ċirkostanzi eh, brabta ma l-anijiet preċiżi tal-politika monetarja tagħha. Dan jikkonferma li aħna użajna l-għodot ta' politika monetarja li huma xier għava biex nilħqu l-anijiet leġittimi mod proporzjonali biex nikkorreġixxu eh, in-nuqqasijiet li kulem kif ukoll biex nindirizzaw l problema ta' l instabilità tal-prezzijiet eh, ix-xiri tal-titoli eh, taħt il-PSPP huma komparabbli mal dak illi għanna um, mres stipulata skont artiklu 1.2 uh, ta' trattat. Grazzi, naħseb illi bekk weġeb tal-mistaqsijiet tiegħek. Sa jiġi nirtsiga. Ejva, naħseb uh, jenu. Ejva, iva. Skużani tal-pronunċja tejt eh, Presidenti. Jena u wkoll nixtieq lek eh, kull suċċess eh, fil-ġejjeni sur Draghi għandna zewx mistoqsijiet. L-ewwel il-balance sheet tal-Bank Centrali Ewropew din iktar minn irdupjat da l axar 10 snin għal kważi 3 triljon euro, ġifiri kważi 5% tal-prodott gross domestiku ta' zona euro. għentom taraw xe riskju marbut ma' espansjoni ta' dan it-tip tal-balance sheet tieni mistoqsija fejn eh, il-Bank Ċentrali Ewropew eh, ċaħat mill-li provdi l-qorti tal-awdituri eh, b'informazzjoni meħtieġa għal evalwazzjoni ta' supervizjoni tal-ikbar banek Ewropej. Jider li li dan wassal biex ibaxxi u naqqas mill-kredibilità xiftit tal-istituzzjoni l-inti president tal-inti kont president taħħa. Iva, naqbel miegħek eh, il-balance sheet eh, kibret essenzjalment u aħna monitorajna eh, riski li se tawġabu magħhom tibdil fil-rati ta' interess, eccetera, eccetera, pero fu ehm, dawn ir-riski nixtieq ngħid li balance sheet mhijiex espostab b'mod għal ċaqli fis-suq jew kella bidla ferreti tal-interess għal għax eh, ija validata mm, skos skont l-ispess ta' sijiet u ta' mm, mortizzament. Fuq dawn ir-riski, riski eh, viżavi riski ta' kreditu mm, u ma nafx kemm il- elementi ieħor nixtieq ngħid li fuq il-credit risk u l-market risk nixtieq ngħid li meta naraw eh, il-dannu id-danni kollaterali li huma wkoll anzi l-kollaterali sebe hemm ukoll eh, kriterji tal-eligibilità li applikaw għala volja tul periodu ta' kriżi eh, dawn zidu u ovvjament hemm eh, livelli għolja ta' collaterals u hemm eh, madana kollu limiti eh, ritnejt ġifir ma nisawx limiti ma nisawx naqbżu zzejiet nejt li hemm ukoll salvagwardji li tqedu fis-seħħ fuq l-Qorti Ewropea tal-Awdituri MMOU illi normalizza l-affarijiet eh, bejnietna uħut eh, minn dawn eh, minn dan it-tħassib naħseb illi bekk se tantelep imma il-punt ewlieni u sa u naħseb illi dan ġendirizzat mill-MOU huwa dwar jekk li sija jiġifieri l-audit tal-Qorti Ewropea tal auditori jista' jidħol mhux biss jgħaddi ġudizzju fuq l-effettività eh, ma wkoll fuq mhux biss jgħaddi ġudizzju fuq il-miżuri li tieħdu ma wkoll fuq l-effettività tagħhom. Grazzi mill-PPS. Ma mejder, eh, grazzi tal-li għet fosna sur President, let mistoqsijiet l għonet nixen ringrazzja l-kollegi eh, unajt eh, li l-Bank Ċentral Ewropew ħareġ iktar b'saħħtu minn din il-kriżi, però nixtieq naraw li intom telabu iktar għal ta' prevenzjoni eh, mill ta' manager ta' krizi, xut eh, mill-politiċi eh, reċenti propju jikkonsidraw dan, imma nasib li ċertu politika li għandkom laħqet il-limitu tagħha. U dan jillimita il-possibilità li intom tifluenzaw l-inflazzjoni. F'dan il-kontest wara mandata ta' suċċess x'setat addizzjonali tqisel li jaħtieġ il-Bank Ċentrali Ewropew biex iżomm iktar l-euro stabli kif ukoll l-istabilità tal prezzijiet mixtieqa u um, setat kiku xtaqt li kell għadil l-istituzzjoni tul il-mandat tiegħek. Smajna l-kollegi jisemmu l-Brexit, hemm il-possibilità li jkun no l Brexit, il-leġislazzjoni Ewropea għal dik li um, politika bankarja u monetarja kif din dvarja bejn l-Unjoni u r-Renju Unit hemm il-kwestjoni ta' dispożizzjonijiet prudenzjali intom ħattu in konsiderazzjoni xenarju ta' nudi l Brexit kif dan ħajolqot iż-żona euro fuq il-banking eh, fuq settur bankarju, eh, forsi tista' taqsam maħna xi femiet, eh, xi guidance li tista' tagħti lil mexxija tagħna fil-mod kif nam ipproċċew il-perjodu li ġej. Skużani, skużani ma fimx eżattament x'taqsejni fuq il-Brexit u l-istabilità finanzjarja. Kif il-Bank Ċentrali Ewropew u qed elestruħu għal xenarju ta' no deal dik hija l-mistoqsija. Grazzi. L-ewwel qed ippermetti li ngħid eh, naqbel miegħek ġifieri dwar in-natura ta' l aħħar miżuri kif ukoll kontenut ta' prevenzjoni eh, qed naġixxu biex ikonna naġġu b'mod proattiv, mod reazzjonari, u eh, reazzjonarju, edin eh, qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost eh, tajba f'termini ekonomiċi, waħda li aħna fiduċjużi mm, li ta' minna u li t-permettina nerġiċu fuq realtà tal-lum. Issa, inti saqsejtni fuq setat li seta kella l-istituzzjoni Naħseb illi esetat eh, illi dan il-Bank ċentrali għandu ferm differenti minn Bank ċentrali oħra u kella istituzzjonijiet gbar eh, ta' dan it-tip. Aħna bidilna ħafna il- eh, toolbox tagħna u anke il-mod kif nirreaġixxu pjanijiet ta' kontingenza dejjem għajna konformità mal-mandat u dejjem bitfittxija tal-istess għan, ġifir istabilità tal-prezzijiet u konverġenza ma. Jena nishtiq nsemmi dak il-intqal fitilu l-effett kumulattiv tal-inflazzjoni u tkabbir tul daw l-axar snin u l-mizuri li tieħdu fuq dan jew li kienu effettivi jew le nasib rridu nqisuh fuq sfondini eh, vera rajna ċertu eh, tkabbir li kien ikbar minn dak ta' zona euro. Ma jekk wieħed iħares lejn eh, il-dibattiti jara naqra xinu għaddej fil-zona euro, eh, tista' jgħid li mm, mhux mhux ħaġa differenti minn dak li qed f'nadi uħra oħra fid-dinja. Allura jekk eh, aħna ħaqniex il-limitijiet tal-politika tagħna, ma nafx qed eh, jista' jistaqsi dan li fl-aħħar mill-aħħar inħoss li l- l-effetti tal-miżuri tagħna qed jikbru um, u għadhom qed jiżviluppaw Issa e li rridu naraw li jkun strumenti komplementari u dan ġara f'ġurisdizzjoni oħra rajna differenzi dan ġab um, fit kabbir u kif ukoll kif dan affettwa l-prezzijiet l-istennijiet l-istennijiet um, din kullimkien u minn li hemm l-inflazzjoni u l-outlook tal-infrazzjoni eh, li eh, qed jonqsu mm, u b'nadi oħra mm, huma ola mill-żona euro fuq il-Brexit. Eh, minna t snin għaddejn biex nikkonsidraw dak kollu li sta mm, il-pjanijiet ta' kontingenza li sta ikun hemm wara l-eżitu ta' relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni. Pero naħseb li l-mitigazzjoni mis settur privat u ġertu miżura li ħadna eh, kienu eh, ħallew il-frott l li xaħna dejjem bqajna f'kuntatt ma' settur eh, privat. Issa jekk dan is-settur u qed jikkonsidra bisħieħ il-konsegwenzi f'termini ta' prezz, naħseb iva, naħseb li uħut tistaw jajdu li qed jissottovalutaw eh, kem dan kollu jista' jiswijom, ma ma nistax eżattament eh, nikkommenta fuq dan bil-Gallagher issa, sewġ mistaqsijiet, sewġ dragi, eh, inti fl-Irlanda jafu kien sebe ġifiri jek il-president tal-Bank Ċentrali Ewropew ikunu semaw biħ in-nies ta' pajjiżek, ġifieri <laughs> pajjiżek qiegħed fil-problemi. Imma insomma, nixtieq ngħid li fuq il-pata ta' stabilità u tkabir u fuq l-istabilità u id-deficit eh, li jkun limitat għal 3% tal-prodott gross domestiku kif tista' tħeġġeġ eh, il-pajjiżi li jkunu eh, ċikliċi isegu politika ċiklika ġifieri il-pajjiżi jistgħu biss jonfqu meta għandhom il-flus fidejhom u meta jridu jonfqu l-iktar ma jistgħux kif inti tista' tinċentiva l-gvernijiet nazzjonali moħħi għandu partikolarment il-Ġermanja li hija l-ikbar ekonomija fiż-żona euro għalfejn għandhom jibdew jonfqu bħala miżura ta' stimulu u uh, dan um, wasal għal nefqa ta' esportazzjoni um, illi uh, jikbar dak l-ewwel dik l-ewwel mistoqsija fuq um, single supervisor mechanism, uh, mekanizmu uniku ta' supervizjoni, smajna li dan jista' jillimita l-kapaċità ta' self l-SMEs, inti t-tkellim t sena li għadiet minn għalija fl-Irlanda fil-Kumitat tal-Finanzi Parlamentari fejn eh, li l-banek eh, irlandiżi kellhom kważi monopolju. Ma nafx jiena bdi l-ekonomija eh, li edbati fi zona euro, forse mux propju dovuta minħabba restrizzjonijiet li jem, li tolqod ħażin l-SMIs u li għadovuta għal dan l-SSM. Aħna, qed naraw rati ta' interess eċċessivi iktar milli kon rati jew attitudni favorevoli ta' self lil dawn SMEs. Grazzi fuq eh, regoli fiskali kif qabel l-esperjenza hija illi konna regoli eh, illi jillimitaw id-dejn u li deficit mill-li jikber u għal-daqstant ma regoli li tritħalli zmin biex tara jekk kienux effettivi u le. Dan iġibni għal-mistoqsija li inti saqsejt jena jena se li l-Bank Ċentrali Ewropew futur u l komissjoni futura ħaj ħajkomplu fuq dak li bdejna, pero meta nitkellmu dwar nefqa rridu eh, naraw naqra eżattament x'qed nifmu eh, x'għandna f'moħħna eżattament anki n-nies li għandhom eh, spazju fiskali jemnu illi n-nefqa mm, meħtieġa hija dik eh, illi twassal għal produttività eh, ġifiri infi f'digitalizzazzjoni, teknoloġija, IT, edukazzjoni, dawn iżidu l-potenzjal fuq tul ta' żmien tal-pajjiż U dan eh, jindirizza l-oġezzjonijiet li għamilt eh, dwar il-fatt eh, li l-esportazzjonijiet kunu inqas kompetittivi li iktar kompetittivi l għaliex huma teknoloġikament iktar avanzati. Għalhekk ċertu pajjiżi jridu jisum mill-ġdid il-budget tagħhom jekk iridu tkabbir dan huwa kruċjali nħoss. Ħaġa ħra li spiss smajt hija li il-ħol ienu u it-komplija tal-Unjoni bankarja toħnoq l-SMIs, ma' nix l-evidenza, pero Eva rajna illi effettu huma pozittivi eh, għal kumpaniji u għal familji, pero jiddependi ħafna mm, fuq li ma tip ta' kumpanija titkellem mm, u fuq li ma pajis. Ma memx indikazzjoni ta' contractions eh, vizavi l-SMI, sewe jek niftakar tajjeb l-spread bejn, ġviri l-spread se ta' self bejn l-SMIs u il-korporazzjoni til gbar dan naqas fil-flaħħar mm, razminijiet. Pero jekk l-Unjoni Bankarja tfisser illi aħna nwessaw dimensjonijiet tagħna u jkun hemm cross-border mergers, e, huwa ovvju illi dimensjonijiet il-kbar b'ekonomi ta' skala li jġibu um, dawn ma jġibux l-elementi negativi. Ġifiri um, ma jfissirx li naqsu mill-attenzjoni għal-klienti żgħar, hemm ħaġa oħra mbagħad l-implementazzjoni ta' rekwiziti ta' Basel 3 dawn ir-rekwiżiti jitolbu għal charges eh, kapitali eh, għal daw il-kumpanija li għandhom eh, storja ta' riskju għolja ma naħseb li dan dak li semmejt u iktar marbut ma dan l-element partikolari li semmejt mill ma l-Unjoni Bankarja. Is-Sur Pedicini. Grazie. Grazzi, President. Grazzi, Sur Draghi, tal-li hawnhekk biex twieġeb għal mistoqsijiet tagħna qabel kell semmejt il-riformi strutturali kemm il-darba. il darba tal-istati, però qatt ma semmi riformi strutturali fuq livell tal-Unjoni Ewropea inti għati li dan huwa suġġett politiku, xogħol il-politiċi u naqbel imma aħna li nieħdu deċiżjonijiet politiċi għandna bżonn tal-opinjoni tekniku awtorevoli bħalma huwa bħalma hija l-opinjoni tiegħek biex nindirizzaw l-politika tagħna. Kemm il-darba nisimgħu eh, dwar il-pajjiżi li mhux qegħdin jagħmlu il-homework tagħhom u dan jfisser li dawk il-pajjiżi li għandhom l-ikbar dejn pubbliku fost um, fostom l-Italja. Il-kollega Garitano propju fuq dan kien qed jitkellem qabel ma forsi mhux kulħadd jaf mill-1992 għandha it-taxxi li ħalsu l-kontribwenti huma ferm ola mill-nefqa pubblika differenza ta' xi 30 biljun kull sena, jiġifieri aħna l-homework nagħmluh. Madana kollu il- inħarsu ħafna eh, fuq il-dejn pubbliku li mur kontrina għallek l-Italja ħalset interessi fuq dejn pubbliku darbtejn ola mid-dejn eh, nifsu min minnkom jixtri karozza ta' 10.000 euro un bat ħallas interessi sa' 30.000 euro. Din hija ġustizzja kbira u aħna rridu nqisuh dan għaliex aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn interessi ġusti mill-ispekulazzjoni ma nistax inħallu s-swieq jiddeċidu kif iridu li huma l-interessi li se jieħdu minant il-pajjiżi meta jisselfu minn għandhom mela il-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew suppost għandu jkollha rwol li tieħu passi fuq is-suq primarju biex tiffissa l-interessi fuq l-assi tal-istat li jkun iktar baxx mill-inflazzjoni, jiġifieri level tal-inflazzjoni rrid ikun ola sabiex id-dejn ikun jista eh, jidħol bot awtomatiku mingħajr il-politika ta' austerità li erdet is-suq intern tagħna. Um, I'll say one word in Italian. Ħanajt kelma waħda bit-Taljan u mbagħad se nirrepeti. Mhux fit-trattati illi il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel hekk. Il-lan tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-istabilità tal-prezzijiet u mhux li finanza il-deficit fil-pajjiżi. il-lan jgħat jirrepeti s-sur Draghi u li ikunem stabilita' tal-prezzijiet u mhux li finanzjament tal-budgets tal-deficits tal-budgets tal-pajjiżi inti biddel il-trattat u mbagħad jirnexxilek tieħu li trid. Inna l-woma Alessandi, Sur President, jiena u koll nishtiqni naqat ma dawk il-membri tal-Parlament Ewropew li apprezzaw ħafna ix-xogħol tiegħek jiena niġi wieħed mill-istati membri l-iktar fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa u ismek dejjem kien marbut ma' politika monetarja ta' suċċess u li salvajt il-żona tal-euro żewġ mistoqsijiet dwar il-mandat tiegħek waħda fuq l-inflazzjoni u it tieni fuq il-regoli tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-inflazzjoni. Huwa possibbli illi aħna għadna qegħdin ngħixu mqabdin mal-modi fejn l-inflazzjoni kienet il-problema reali tagħna jewa possibbli li fil-flera ta' globalizzazzjoni riskju ta' inflazzjoni għolja huwa forsi inqas minn dak li kien qabel u r-riskju wkoll għal għat huwa iktar serju milli kien qabel u jina ħad kost nisimak titkellem dwar regoli tal-Unjoni Ekonomika Monetarja inti għat illi irridu namlu bidliet nix ikonna politika proċiklika Imma ir-regoli li aħna għanna ifissru illi m'għandniex ikonna dejn imma fejn ikun hemm likwidità eċċessiva m'hemmx regoli dwar kif dawn il-flus jistgħu jintużaw, għandu jkollna wkoll regoli għal għal dawk il-pajjiżi li sejrin tajjeb kif jistgħu huma jagħmlu l-kontribut tagħhom favur it-kabbir taż-żona tal ewro Naħseb illi it-tweġiba l-mistoqsija tiegħek hija l-ħolqien ta' kapaċità fiskali ċentralizzata għodda fiskali li tista' tintuża biex nistabilizzaw iċ-ċiklu ekonomiku fil-żona tal-euro tal kollha kemmi f'pajjiżi differenti. Jiena qabel għattilkom illi biex tkun, effetti, tkun effettiva din l-odda fiskali tkun ta' daqs adegwat u topera b'mod awtomatiku sabiex tkun tista' tintuża propju eżatt meta jkun hemm bżonn. Imma din il-kapaċità fiskali trid tkun appoġġata mill-pajjiżi li huma membri ta' zona tal-euro naħseb dik kienet il-mistoqsija tiegħek. Ek, Eh, titħol fija il solidarjetà solidarjetà li jistgħu juru il-pajjiżi kollha, imma solidarjetà trid tintwera wkoll bir responsabilta mill-istati membri individwali. Għalhekk kien diffiċli illi ehm, jintlaħaq bil fuq il-ħolqien ta' din il-kapaċità fiskali għax ħaġa li tagħmel ħafna sens mill-perspettiva razzjonali ma fl-istess ħin irrid jinelep in-nuqqas ta' fiduċja illi jeżisti bejn pajjiżi individwali dwar il-responsabilta li bija u il-politiki budgetarji tagħhom. Grazzi ħafna. Sfortunatament eh, il-ħin jgħat jafas mannix ħin għal kaċ tijaj illum għax issa irridu naddu għal punt limis. Grazzi Sur Draghi għal dialogu monetarju u issa nixtieq illi naddu għal punt illi imess il-punt numru 4 li huwa smieħ pubbliku. Issa nilqa li Sur Draghi bħala eh, President tal-Bank Ewropew għal Riskju Sistemiku dan huwa il-board li huwa responsabbli għal supervizjoni eh, tal dak li qed jiġri fil-żona tal-euro se jkollna l-istess regoli jiġifieri se jkollna mistoqsijiet għal erba' minuti għaliex verament ma tantx baqgħanna ħin. Grazzi, Signora President. Onorevoli membri tal kumitat Ikon, sinjuri. Huwa pjaċir għalija li qed nindirizza dan il-kumitat tat-tieni darba din is-sena. Din hija l-aħħar darba li hija ta' hawnhekk fil-Parlament Ewropew fil-inkarigu tiegħi bħala President tal-ESRB. U hija l-ewwel darba fid-disa Parlament Ewropew l-aħħar darba jiena għattilkom x'kien ġara fil-qasam tal-politika makroprudenzjali u l-isfidi li kien għadbaqa' Illum nixtieq nitkellem dwar is-settur tal-proprjetà residenzjali li l isrb analizza bħala parti minn monitoraġġ regolari tal-pajjiżi membri kif għadna kemm il-darba f'dan il-Kumitat li żviluppi fis-settur tal-proprjetà residenzjali jista' jkollu implikazzjonijiet għall-istabilità finanzjarja u l-ekonomija reali li niżguraw li il-Komitat ikun jaf xini l-evalwazzjoni tal-ISRB hija parti importanti tar responsabilità illi għandha l-ISRB e lill-Parlament Ewropew. L-ISRB e inħoloq biex jagħmel monitoraġġ tar-riskja l-istabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u joffri tweġibiet adegwati. Inħoloq propju apposta lek issa mezz ta' kif jagħmel dan u billi joħroġ it-twissijiet jekk ikun hemm bżonn illi jindika vulnerabilitajiet u xejriet illi jistgħu ifixklu l-istabilità finanzjarja. Tista' jmur ukoll pass ieħor il qudiem joħroġ rakkomandazzjonijiet li mhux biss jindikaw ir-riski imma wkoll jindikaw azzjoni li trid tittieħed Abbażi tal-analiżi tiegħu fuq tal fuq is-settur tal-proprjetà residenzjali li SRB qiegħed joħroġ ħames twissijiet u sitt rakkomandazzjonijiet marbutin mal-vulnerabilitajiet fuq medda medja ta' żmien f'dan is-settur. Il-metodoloġija u l-analiżi li fuqhom huma bbażati d-deċiżjonijiet tagħna huma dokumentati b'mod dettaljat fit tliet rapporti li akkompanjaw dan il-twissijiet u rakkomandazzjonijiet u mandirizzat il-pajjiżi partikolari u jirriflettu disponibilità ta' strumenti fil-pajjiżi individwali kif qegħdin jiġu applikati u il-tip ta' vulnerabilitiet li għandhom il-vulnerabilitajiet li, li rajna jista' jkunu minħabba d-dejn fid-djar id-djun, l-standards tas self jew anki żviluppi fil-prezz tal-proprjetà strumenti makroprudenzjali jekk jesistu taħt il-qafas legali u jekk jintużaw tajjeb jistaw ittaffu dawn il-vulnerabilitajiet. L-analiżi tagħna turi li f'ċerti pajjiżi l-awtoritajiet għandhom idejhom marbutin minħabba nuqqas ta' strumenti bbażati fuq min jissellef il waqt li pajjiżi oħrajn kieku jgawdu mill-li kieku jagħmlu użu attiv ta' dawn l-odo disponibli nixtieq ngħid ukoll mill-aħħar darba li ġejt hawnhekk li SRB ħareġ ir-rapport annwali tiegħu li jiddiskrivi l-evalwazzjoni tar-riskju u l-kontributi għal qafas ta' politika makroprudenzjali għal perjodu l-ewwel ta' April 2018 sal-31 ta' Marzu 2019. Nixtieq ukoll fuq fuq najdilkom x'qed isir fuq livell tekniku fl-ISRB dana dal-waqt se jkun diskuss mill-Bord Ġenerali minn hawn t-lettim oħra se jkun skambju ta' opinjonijiet fuq l-użu tal-makroprudenzjali tal-margins u l-haircuts li huwa importanti sabiex parti importanti tal-istrateġija tagħna biex nespandu t-toolkit makroprudenzjali tagħna naraw ukoll kif nistgħu niżguraw skambju ta' informazzjoni bejn il supervizuri tal- home u host biex nippermettu perspettiva makroprudenzjali. Irridu naraw ukoll eh, x'riski jista' ikunem hemm għal eh, l-istabilità finanzjarja se nkomplu wkoll nirriflettu fuq il-bidla fl-istruttura tas sistema finanzjarja, ir-rwol tal-istress test u l-esperjenza li ksibna s'issa bil-politiki makroprudenzjali dawn li tliet suġġetti se jkunu fost dawk illi se niddiskutu fir-raba konferenza annwali li tibda nhar il-ħamis. U jiena nixtieq nistieden ir-rappreżentanti minn dan il-kumitat biex jingħaqdu magħna fi Frankfurt għal din il-konferenza. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom u issa nieħu l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. U issa għanna Georgos Kirtsos għal PPE. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Draghi. Jiena u koll nishti nirringrazzjak tal-li saħħaħt l-euro, tal-li saħħaħt iż-żona tal-euro u anki l-appoċ li tajt illi l-ekonomija grega għandi xi mistoqsijiet dwar riski sistemiċi gregi u l-kondizjonijiet il-ġodda. Aħna f'perjodu ta' interessi ta' brata baxxa anki f'pajjiżi bħal Greċja fejn id-dejn huwa oli naħseb illi din hija xi ħaġa li trid tinbidel li rridu nbidlu ir-rati ta' interess il tradizzjonalment huma għoljien u noħorġu brati ta' interess iktar baxxi sabiex il bannek jistaw jisilfu brati ta' interess iktar baxxa u fl-axar jista' jkonna primary surplus fl-axar. Taqbel ma dan l-approċ unbat il-self um, mux produttiv mill-banek gregi u ma' oljien ħafna. Dawn huma teddida reali għall-ekonomija Griega u uh, kif tevalwa inti riskju li dan jirrappreżentaw għal sistema bankarja grega e, tielet net il-quantitative easing hija tipprovdi inċentivi fil-Greċja nis qegħdin jixtru il-titli taħseb illi l-affarijiet qed isiru sew jiena naħseb illi uh, waqajna lura kif taħseb illi nistgħu forsi nħafu xi ftit biex nilħu dan il-għan. Grazzi. Grazzi, mela, l ewwel net fuq il-budget surplus fil-Greċja. Hawnhekk l-iktar ħaġa importanti hija li tiżguraw illi iżommu kondizjonijiet ta' suq favorevoli li għandkom bħalissa Kien hemm progress verament notevoli eh, min-naħa tal-riformi eh, li sar fl aħħar erba' snin u minn situazzjoni li ġejtu minna li kienet verament situazzjoni serja ħafna sa fil-Greċja qed naraw xi ftit kabbir u huwa importanti illi tinżamm il-kredibilità li għandha il-Greċja bħalissa. Il-kondizzjonijiet favorevoli ħafna għall-aċċess tas-suq naħseb illi din hija il-karatteristika ewlenija li għandha tinżamm fil-mira fil tal-politika budgetarja. Tantu hekk illi l-affarijiet issa marru li lin mill-miri illi konna qbilna fuqhom mhux għal darba imma il-miri saħansitra bistuhom. Jiġifieri rridu nammettu illi il-Greċja għamlet ħafna progress. It-naqis ta' l-MPLs Eh, huwa uh, essenzjali ovvjament għaliex meta ikun hemm livelloli ta' eh, self mhux produttiv dan ifisser illi iġibu maħħom fragilità fis sistema bankarja u jnaqsu l-kapacità ta' self mill-banek mil settur privati ġifiri huwa fl-interess tal-pajjiż illi naqqas l-MPLs u dana irrid isir minar ma sir ħsara l-kultura tal-ħlas u minar ma sir ħsara l-sistema bankarja ma b'mod ġenerali il-finanzjament kollu kemmu għall-ekonomija tas settur privat Dan ifisser illi għanna ninsew id-dimensjoni soċjali li ċerti MPLs għandhom le Skur li le, imma żewġ aspetti jridu jinżammu separati, ġifiri nindirizzaw l-MPLs b'mod effiċjenti imma fl-istess ħin nittrattaw u nindirizzaw l-aspetti soċjali permezz ta' politiki oħrajn, bħal per eżempju politika budgetarja. Inti kellek mistoqsi oħra fuq il-quantitative easing, imma minn ċerti li fimta? Il-Greċja hija l-unika pajjiż Eh, imma dana jiddependi fuq l-eligibilità u eh, jiena fiduċus illi l l-affarijiet ikompju mixjien f'din id-direzzjoni li qabdu u il-progress ikompli eh, jissaħħaħ u jkomplu jsiru riformi kun hemm kondizzjonijiet fejn il-Greċja tkun tista' tipparteċipa fil-QE mal-progress irid ikompli. Grazzi, Paul Tang, S&D. Grazzi, President. Sur Draghi, l-aħħar darba li qiegħed hawnhekk eh, tkellimna f'dawn l-aħħar ġemat inti għamilt dewa ġodda ġifieri m'hemmx għalfej noqgħod lura din hija l-aħħar darba li ġej tkellimna hawnhekk ħalli nibda billi ngħid illi fil-konferenza stampa ta' xi ġimgħa u nofsilu inti qatt illi l-Olanda għandha 50 biljun disponibbli għal għal fond ta' investiment u inti mela għalħallijom illi jattivaw dan il-font. Fil-konferenza stampa li għammilt inti ġimma u nofsilu, inti għat l-Olanda kella fond ta' investiment ta' 50 biljun u inti għat mela ħallihom jattivawom u l-gvern ma' milxek u inti id-dizappuntat illi l-Olanda ma bdiċ tagħti dan l-eżempju, mbagħad jiena rajt dokument mill-Bank tal-Polonja illi il-ħakna ċerti kieku l-ħakna ċerti politiki prudenzjali stajna għamilna aktar ġiet hemm strumenti li huma disponibbli li huma meħtieġa f'ambjent fejn l-interessi huma baxxi u politika monetarja illi ta' tispinta l flessibilità inti ma taħsibx illi li SRB hija bżejjed il-politika mikroprudenzjali edha tagħti bżejjed forsi għandu jkonna iktar koordinazzjoni għal politika mikroprudenzjali un bil-rati tal-interess negattivi bl-inflazzjoni u bil-swieq tal-djar tal djar tal residenziali proprjetà residenzjali li sejrin tajjeb ħafna. Għallek jekk jiena nitħasseb ħafna illi qed naraw ċerti swieq illi sejrin tajjeb ħafna u dana se jwassal għal dak li aħna sejħu l bust economy. Thank you. Uh, but on your first question, uh, I think the The path towards making fiscal il-triq lejn il-politika fiskali issir xi ħaġa li tikkomplimenta il-politika monetarja b'mod effettiv u biex nistabilizzaw l-ekonomija makroprudenzjali fil-pajjiżi mhix xi ħaġa faċli din hija triq verament twila u diffiċli. Imma aħna issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn nafu xinsarfu. Nafu ferm aktar xinsarfu mill-li konna nafu 43 snin ilu, il-proċess huwa wieħed li jieħu żmien imma n-nies qegħdin jifmu dejjem aktar x'hemm bżonn li jsir. Għallek ejjew nħarsu lejn l-iżviluppi u ma nitilfux ebda opportunità biex nuruhom dak li hemm bżonn li jsir u għandna nkomplu biex jinek imma it-tieni ħaġa dwar jekk li jessarbi u sbsaħtu e, bizzejiet biex jevitaw illi ċerti pajjiżi jizgiċċaw milli jużaw il-lodda makroprudenzjali l-iktar adegwata. Imma li SRB ma kienx bord illi jieħu deċiżjoni direttament, imma bord illi jagħti l-opinjonijiet u l-pariri u jesprimi l-twissijiet u rakkomandazzjonijiet. L-esperjenza tagħna jekk tqabbilha ma' dik ta' erba' snin ilu, ma kienx hemm toolbox makroprudenzjali kważi ma kien jeżisti xejn fl-Ewropa, għalhekk l isrb Aħna eh, ovvjament naraw li morna tajjeb imma aħna naraw li kenna influenza pozittiva ħafna fuq il-ħolqien ta' din it-toolbox, sidna lodda fit-toolbox u fuq il-politika makroprudenzjali li qed tittieħed bis-serjetà mill-pajjiżi. Ħafna drabi dawn il-politiki makroprudenzjali huma diffiċli biex jiġu implementati politikament, għalhekk ikun hemm pajjiżi illi jew joqogħdu jdemuhom jew inkella jirrifjutaw illi jagħmluhom dawn l-għażliet. Imma jekk dan huwa relatat mas sistema bankarja, jekk huma parti mill-SSM, aħna mamra bil-kwistjonijiet supervizorji li ħarsu lejn konċentrazzjoni qawwija ta' riskju, per eżempju f'setturi bħal eh, dak tal-proprjetà immobli. Imma jekk le l-problema tkun ikbar jekk ma jkunux panek u ħafna drabi huma u settur non bankarju li huwa preżenti fil-settur primarju tal-proprjetà immobli fejn il-valutazzjonijiet, l-istimi tal-valur huma eżaġerati. U jekk l-autoritajiet nazzjonali jew l-ECB ikollhom odda ta' eh, kaxxa tal-odda makroprudenzjali sabiex jindirizzaw ir-riski fil- settur bankarju settur finanzjarju li mhux bankarju, eh, ma kien hemm xejn minn dan, ma sar xejn u din hija l-ikbar sfida li għandkom qudiemkom għas-snin li ġejjin. Grazzi ħafna, jekk jogħġobkom iżis kollegi. Saqsu mistoqsijiet eh, fil-qosor. Il-kollega Enoglu. Sur eh, Draghi l-ewwel grazzi Leonard, grazzi tal-li inti tkellem fuq riski sistemiċi. Nixtieq illi nitkellem fuq il-prezzijiet ta' djar. Fis-sena 2018 il-prezzijiet ta' djar żdiedu ħafna fl-Unjoni Ewropea. Iktar mirrati tal-inflazzjoni. fis Spanja, pereżempju, żdiedu b'5.1%, b'7.8% fl-Olanda u fil-Portugal b'9%. 5.2% fil-Ġermanja. Lura sa sigda l mistoqsijiet inti kif taħseb li għandna il-periklu li jkun hemm din il-babel tal-proprjetà li tinfaqa issa fl-Ewropa, fiż-żona euro. U kemm taħseb li huma eżaġerati daw il-prezzijiet il-Bank Ċentrali Ewropew x'tista' tagħmel f'dan il-kuntest u l-konsumaturi? li huma eh, rappreżentati b'mod indirett kif jistgħu jkunu rrappreżentati u protetti bl-aħjar mod f'din is-sistema. Grazzi ħafna bil-qudiem għat-tweġiba tiegħek. Grazzi ħafna, mela l-ewwel aħna konna ħriġna r rakkomandazzjonijiet U dan jina għettu fil-fisqarja tal-introduzzjoni tijaj konna riġnat fissijiet il-Republika ċeka l-Norveġja u l-Belġju Danimarka l-Svezja li diġa irċivew il-twissijiet fis-sena 2016 dawk li rċivewhom se jirċievu rakkomandazzjonijiet biex jieħdu azzjoni ħalli jindirizzaw dawn ir-riskji sistemiċi ġifieri li SRB għamlet dak kollu li seta' tagħmel f'dan il-kontest. Issa dan huwa mexxi mill-politika monetarja tal isrb jiena nista' ngħid li aħna nissuġġerixxu li jkun hemm is-self biex jinxtraw id-djar issa ma nafux jekk dan hux l-aħjar mod ta' kif nibdlu l-politika monetarja mhux hekk tinbidel il-politika monetarja għandha lan illi jkun hemm stabilità fil-prezzijiet u l-unika mod ta' kif nistgħu nirreaġixxu għal dan huwa li nimplementaw l-aħjar politika possibbli makroekonomika mela nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-aspetti li aħna qegħdin nikkonsidraw meta nanalizzaw ir-riskju fil-kuntest tal-settur tal-proprjetà. Pereżempju, l-evalwazzjonijiet aħna qegħdin nħarsu lejn l-evalwazzjoni fil-kuntest tal-medji Eh, fl-istorja u naraw jekk l-overvaluation miex lokali u nkella ġenerali, il-ċiklu tal-prezzijiet ta' djar dawn huma kollha aspetti li aħna eh, konsidrajna meta konna nikkonsidraw dawn l-evalwazzjonijiet. Apparti minn hekk, ir-restrizzjonijiet tal-provista pereżempju l-ippjanar, restrizzjonijiet ambjentali u affarijiet oħrajn u apparti minn hekk fit-tfassil tal- Eh, politika makroekonomika ħna rridu nħarsu lejn dawk li qegħdin iselfu dawk l-istituzzjonijiet f'ċertu setturi jekk miex iffukati eh, iktar fuq il-profit u anke fuq il-maturità tas-sorsi tagħhom. Ġifieri nafu li hemm ħafna eh, pajjiżi fejn joffru loans ta' 4-5 snin li verament huma esposti għal bidliet fil-prezzijiet fid-djar iktar e huma esposti minn dawk il-pajjiżi li għandhom rati iktar fisti għal loans. U hemm ċertu pajjiżi li qed isibuha diffiċli biex jimplementaw dawn rekomendazzjonijiet. Thank you. Uh, Molly Scott Cattle from Grazzi ħafna Moliska Cato issa għal-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna Sur President, l-aħħar opportunità li qed ikolli biex nsaqsik mistoqsija, kell darba saqsejtek mistoqsijiet simili u dan huwa fuq eh, l-impatt tal-bidla tal-klima. Iżda jiena naħseb li l-mistoqsija verament hija f'waqta llum il-ġurnata minħabba li aħna qegħdin niltaqgħu hawnhekk fl-istess waqt li tqajna fil-summit. Fi frar tas sena 2016 li SRB ħarġu b'rapport li kien jgħid li kien jismu too late to, to sudden u jiena nixtieq ngħid li fir-rapport tas-sena 2016 aħna rajna li kien hemm il-possibilità ta' eh, xenarju ieħor fuq l-użu ta l enerġija U l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' dawn l-assis huwa ċar ukoll mill-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni ġdida illi ħajkun hemm priorità li ħadd ingħata lit-tranzizzjoni dan ifisser li kien ħajkun hemm ċaqliqa e, malajr ħafna anke fil-bidla ta' dawn e, l-assi li huma e, relatati ma' dawn dawn il-fossil assets. Jiena nixtieq nkun naf jekk hemmx eh, xi mod ta' kif jista' jkun hemm dan l-impatt inqas b'saħħtu meta marbut mal-finanzjament permezz tad-dejn. Tista' tgħidilna x'inhuwa r-riskju mal-fossil tal-fossil related stranded assets u tista' tgħidilna x'taħseb li huwa r riskju fil-kuntest tal-fatt li aħna qegħdin nippruvaw neliminaw dawn il-fossil fuels mill-ekonomija tagħna il-banek x'tip ta' carbon stress test għandhom jagħmlu. Thank you. <clears throat> As you as you rightly recall the ESR Iva kif qed inti bir-raġun il esrb ħarġu b'rapport fil-sena 2016 u intalab li jkun hemm rapport fuq l-istess kwistjoni dan l-aħħar ukoll. Ir-riskju mill-bidla tal-klima verament qed isur isiru iktar viżibbli u iktar prominenti anke fil- fl-attenzjoni li qed tingħata minn kulħadd u naħseb li f'dan il-kuntest hemm bosta gruppi differenti li huma attivi fil-qasam tal-bilt tal-klima u dan huwa eh, propju qasam fejn aħna għandna nkunu iktar attivi l-bitla tal-klima u koll qed nagħtu attenzjoni partikolar fil-kuntest tal- eh, l-azzjoni tittieħed mill-Bank Ċentrali Ewropew u l-SSM. U għet eh, din xaġa diskutejna diġa fuq il-fondi tal-pensjonijiet. u anka fuq dak li konna edin nejdu x'nistgħu nagħmlu aħjar minnaħa tal-istituzzjonijiet finanzjarju. Jiena pjuttost eh, fiduċus illi ħajkun hemm parteċipazzjoni aħjar ukoll fil-kuntest tal-ECB, l-SSM u l-SRB jina ninsab fiduċjuż ħafna illi suċessur tiegħi ħad tkun verament attiva f'dan il-qasam. Uh, Francesca Donato, ID. Grazie Presidente. Eh, in tema di rischio sistemico vorrei portare l'attenzione sul Iva, nixtieq t-tzeni fuq il-Bank Ġermaniż Deutsche Bank li jinsab situazzjoni diffiċli ħafna anke brabta mal fużjoni li appjanata ma' Commerce Bank naħseb li hemm ċertu affarijiet li jistgħu iwaslu għal sitwazzjoni ta' default xi ħaġa li xtaqt nsaqsik President Draghi di skontok jekk id-Deutsche Bank kellha tasal f'sitwazzjoni ta' default, taħseb li ħajkun meħtieġ li aħna napplikaw il-regola tal in? Iżda f'dan il-kuntest nafu li dan jista' jkollu konsegwenzi gravi u serji ħafna fuq is-sistema bankarja Ewropea u naħseb li huwa faċli wieħed jgħid ukoll li l-gvern Ġermaniż jiddeċiedi illi ma japplikax il bailin per pereżempju iżda minn minflok jagħmel bailout. Ma taħsibx illi il-bażi tar-regola bailin in hija wkoll il-bażi tal-kontroll bankarju li jista' jitlef il kredibilta fil-kontest ta' avvenimenti bħal dawn parti minn hekk nixtieq insaqsik ukoll. Minħabba li d Deutsche Bank hekk kif bħal banek oħrajn tal-Ewropa tat tramuntana kellhom budget mimli mimli affarijiet komplessi ħafna ma taħsibx illi sistemi bankarji għandhom jiffukaw iktar fuq dan minn flok ma jintroduċi iktar NPLs ħalli fil-ġejjin li nipprevjenu li dawn il-budgets sekk komplessi jistgħu waslu għal riskju sistemiku. Grazzi ħafna. Thank you. I hope you don't mind. Grazzi, eh, nittama li mhux problemi għalik, problema li kanu ġeb l-Ingliż. Mela, jiena sissa diskutejt Jina ma diskutix istituzzjoniet eh, baz individuali regoli tal-bejlin u u huma regoli li applikaw għal kull bank huma regoli li huma stabiliti mill-BRRD dawn huma l-regoli huma stabiliti għal għajnuna statali u għal issm u kol dawn huma regoli li applikaw għal kull bank bl-istess mod. Aparti minn hekk iva għandek raġun perfettament fuq eh, il-fatt li aħna qegħdin nitkellmu fuq l-assi level 1 u level 2 li huma preżenti fil-portafolli ta' bosta banek ewlenin. L-istess attenzjoni natat li l-MPLs torbot ukoll ma' dak li intqal ukoll. U anke fuq il- il-branċ ta' supervizjoni verament rabtet ukoll ma' din il il-kwistjoni li kienet iktar effettiva minn dik li kellna fil-passat dawn l-aħħar sena u nofs u naħseb li l-proċessi diġà eh, imbdew għadhom għaddejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa John Van Overtfeld, ICR. Sur Draghi, naħseb li għandek raġun meta tgħid illi żviluppi fil-settur tal-proprjetà huma importanti ħafna mħabba li dak li rajna f'dawn l-aħħar xar snin kien illi li tip ta' kriżi seta' jkollha fallout ekonomiku eh, qawwi ħafna jiena nixtieq ngħid li bejn il-politika tal-rati tal-interess fuq naħa u l-fatt li aħna nistgħu ninsistu fuq politika regolatorja iktar stretta dan huwa bilanċ importanti apparti minn hekk fuq l-istabilità finanzjarja aħna rajna illi l-kumpaniji tal-assigurazzjoni verament ta' dejjem iż-żmien diffiċli minħabba li rati tal-interess illi bħalissa għandhom ed jagħmluha diffiċli biex wieħed iżom mal sitwazzjoni kif inhi bħalissa parti minn hekk nixtieq illi nitolbok inti x'taħseb fuq derivattivi fil-kuntest tal-suq tas-CLO. Nixtieq inti nsaqsik eh, x'taħseb fuq għadin. Grazzi. Iva, fuq dan l-ewwel punt tiegħek, ma naħsibx li hemm kontradizzjoni bejn strumenti makroprudenzjali iktar b'saħħithom u rati ta' Eh, politika ta' rati tal immax iktar eh, baxxi. Issa, jiena nixtieq ngħidulkom milli l-ewwel approċċ aktar granulari u jindirizza riski sistemiċi fil- eh, fis-swieq finanzjar individwal ġifiri naħseb li żewġ lati huma qed jikkumplementaw lil xulxin u mhux ta' kontradizzjoni bejn xulxin jiena naħseb li grazzi għal mod ta' kif ikun infassal b'saħħtu il-qafas makroprudenzjal naħseb illi bekk nistgħu naraw illi nkunu nistgħu naffaċċaw sistema li tkun daqshekk espansiva parti minn hekk Jiena naħseb illi ir-riskju għal pensjonijiet privati huma importanti ħafna anke għal dawk illi ħafna drabi jiddefinixxu l-benefiċċji. U naħseb illi hemm ukoll ċertu dispożizzjonijiet importanti ħafna U l-politika makroprudenzjali wkoll għandha tkopri il-sistemi privati tal-pensjonijiet. Iżda dan jirrappreżenta wkoll parti eh, konsiderevoli ta' dan u dan jista' jżid ukoll il- minħabba l-bidliet demografiċi dawn kienu din kienet is-sitwazzjoni fuq il-pensjonijiet privati iżda il-politika tal-negative interest rates hija verament eh, diffikultusa għal eh, fondi tal-pensjonijiet u anka tista' tkun diffiċli l-kumpaniji ta' assigurazzjoni issa fuq il-collateralized lending. Dak li aħna qegħdin naraw jiżviluppa llum huwa illi aħna rajna fl-Istati Uniti li kien hemm downgrade qawwi fit-tip ta' kwalità kollaterali li tingħata lil kull tip ta' e, forma ta' self. Issa jekk dan jinsabx fil-sistema bankarja ta' self jew le, din naħseb li Mux qed ngħidu li mhijiex daqshekk serja iżda għandna inqas viżibilità u inqas strumenti biex n-kopru għadi. Grazzi ħafna sa Jose Guzmaw għal-Gwe. Nitkellem bil-Portugiż. Grazzi għet mill-aspetti marbutin mal-fatturi ta' riski ta' riskju li kienu identifikati kien marbut ma' sostenibilità il-dejn privatu dak pubbliku. Tista' tagħtina l-analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq din il-problema mal-izbilanċ makroekonomiku u l-fatt li l-EMU marret l lura minħabba li hemm dan l-izbilanċ li jeżisti bej l-ekonomiji taż-żona euro u dan. Naħseb li huwa inevitabbli li qed naraw sistema iktar turbulenti, naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tissolva biss bil-politika ta' koeżjoni tista' tippermettilna li nagħmlu tajjeb għal dan l-iżbilanċ. Jiena jidhirli illi Ninsabu daqxej jisna tħalna fis-saq minħabba li qegħdin nejdu li l-ekonomiji tagħna qegħdin jinsabu f'sitwazzjoni ta' dejn u ma jistgħux jimplementaw politika budġetarja tista' tejnom jisolvu l-problemi strutturali li għandhom. U apparti minn hekk ma naħsibx illi jistgħu jibdew jagħmlu strutturar ġdid Abbażi ta' dan il tista' tgħidilna x'nija rabta bejn dawn iż-żewġ problemi, grazzi. Iva, grazzi jiena naqbel mija kelli differenzi qegħdin isiru iktar serji minħabba l-livello li ta' dejn. Iżda hemm aspett ieħor illi qed ipoġġi l żona euro f'pożizzjoni aħjar meta mqabel ma' bnadi oħra fid-dinja. Dan ifisser illi dejn privat huwa inqas minn bnadi oħra fid-dinja. Dan baqa' jiżdied iżda nixtieq ngħid illi eh, dejn privat qiegħed eh, jonqos id-differenzi naqsu fiż-żona euro wkoll. Nixtieq ngħid illi l eh, din it-tifrixa issa qiegħda fuq livell baxx, l-iktar livell baxx dan l-aħħar fl-istorja Iva, dan kellu impatt qawwi wkoll iżda anke flimkien ma' dan ir-riformi strutturali huma verament importanti. Grazzi ħafna Danuta Hubner issa l-PPE. Nirringrazzjak ħafna. Għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda hija marbuta mal-tipi ġodda tar riskju li kienu msemmija, sta anke riski oħrajn brabta ma' digitalizzazzjoni, ir-riskju ċibernetiku, ecc. Aparti minn hekk jiena nixtieq insaqsi x'tip ta' riskju kien hemm ukoll anke f'dawn l-aħħar stress test tal-Ejopa u naħseb li ukoll kien hemm riskju fuq uh, uh, l-exposure, so nixtieq insaqsi fuq l-ISRB jekk humiex qegħdin jorbtu wkoll mal-stress test sal banek li jinkludu wkoll il-riski tal-klima. U t tieni mistoqsija li torbot mal-mistoqsijiet ta' Solvency 2 u il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Ajopa biex tati parir fuq eh, numru ta' suġġetti li jistgħu verament jtejbu eh, l qafas ta' solvenzi tnejn. U naħseb li l-ISRB fir rapport tas sena li għadiet fuq id dispożizzjonijiet makroprudenzjali f'dan il-kuntest kien proponit bosta setat ta' intervent minħabba li bosta affarijiet li jmorru lil minn qafas nazzjonali. Mistoqsija nixtieq insaqsik hija din. Taħseb li f'dan f'din is-sitwazzjoni hemm din il-lista li nistgħu inpoġġu mbagħad lil setturi oħrajn fi svantaġġ kompetittiv u anka fuq eh, ir-rekwiżit globali taħseb li nagħmlu tajjeb li jekk aħna mmorru lil minnu jew forsi hemm xi sitwazzjonijiet fejn m'għandniex nagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi ħafna Iva, l-ewwel um, mistoqsija kienet fuq il-riskju tal-istabilità brabta ma' ċibersigurtà, Iva naħseb illi dan huwa x-xogħol li għamel li bi l-ewwel net fuq eh, is-sistema tal-grupp ċibernetiku li ġabar il-partiċipazzjoni naħa tal-membri kollha biex janalizzaw il vulnerabbiltajiet kollha u fl-istess ħin għamlu analiżi wkoll għabbażi tal-framework ħalli bekk aħna nifmu kif dan xokk ċibernetiku jista' wassal għal eh, kriżi sistemika. U aħna u ukoll dawn ir-riżultati fir-rapport eh, li ħajkun publikat fit-tmiem is-sena. Issa huwa ċar illi biex attakk ċibernetiku jwassal għal kriżi sistemika dan irid verament jaffettwa il- il-fiduċja fis-sistema li tmur li lin mill- eh, sempliċiment ħolqien ta' outage eh, operattiva. Il-bidla tal-klima tista' taffettwa żewġ naħat tal-balance eh, sheets nafu li jista' jkun hemm xi naħa xi ċertu affarijiet ukoll fil-sistema li ma jkunux effettwati. Iżda mir-regolaturi li verament rridu għodu attenti għal dawn eh, l-aspetti u li jopa u koll naturalment u anka fuq eh, il-swiq finanzjarji dawn jistaw verament jgħinu fuq il-kapacità tal-settur. Issa fuq Solvency 2, inti saqsejtni jekk l-applikazzjoni ta' Solvency 2 ixħa tpoġġi lil kumpaniji tagħna fi żvantaġġ kompetittiv fil-qafas um, globali. Jiena jkolli ngħid illi ma naħsibx li din hija xi ħaġa illi qiegħda tiġri kien hemm dialogu intensiv bejn kumpaniji um, u regolaturi f'dan l-aħħar 15-il sena. Grazzi. L-aħħar mistoqsija l jekk wieħed eh, jew konsiderazzjoni eh, l fat li l-Unjoni Bankarja eh, għadha tiġi kompluta naħseb li xogħol tal-SRB huwa wieħed eżemplari, però l-bord kif jikkonsidra l-sitwazzjoni ta' ma nekżaru medju partikolarment f'pajjiżi żgħar dawn ġerment jokkupaw niċċerċeve li ġew sviluppati tul deċenji ma' aġenziji tal-gvern kif ukoll ma' partit mill-industrija. Naseb eh, li eh, Jider li eh, ħafna drabi dawn il-banek sar uħut minnhom huma konsidrati banek sistemiċi għet jiġu mobbi b'dan l approċ one size fits all żgur li regoli prudenziali rridu ġu adottati, pero applikati b'dan il mot għet zidu l-ispess operativi ta' dawn il-banek u koll l-aptit ta' riskju li qed jolqot il-kumpaniji zar medja partikolarment kif ukoll l-startups. L-appoġġ tal dawn it-tip ta' banek qed jonqos kif il-banek qed jon jitbedu mill jow kunu iktar eċġenti vizavi eh, proġetti ta' investiment. Hemm xi ħaġa li l-bord jista' jagħmel biex jindirizza din il-problema ta' banek żgħar eh, minħabba dan l-approċċ ta' li applika l-istess eh, approċċa għal kulħadd ma nsaqs fit-sol iva naħseb li l-mistoqsija tiegħek tindirizza punt importanti jekk qed taħares il-sistema bankarja f'żon euro u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hija nasab li wieħed ma jistax ma qabilx ma jgħid li hemm overbanking, overcapacity fejn inti għandek eh, taħlita bejn banek bar, banek żgħar, tifija strutturali differenti, eh, punti ta' tifija differenti, u għallura memx reċetta wahda, soluzzjoni wahda għal-jom il-koll. Fl-istess waqt għandek l-istess setta regoli li applikaw għal kulħadd relevanti mid-daqs tal-bank. U nasab din il se deġa ġiet diġa tresqit li dan l-approċ tanħa effettwa iktar um, l-banek Zarba zgur li l-banek zar bħal daw gbar għandhom kif sottorali fl-istess waqt, pero huma sottomessi għall-istess regoli, bl-istess mod. Forsi nistaw għal daqstan ta' naraw iktar proporzjonalità, naħlu iktar proporzjonalità u dan fil-waqt li narfu hemm ċertu burokrazija fil-konformità meħtieġa għal-baneg żgħar li torqod iktar mill-kbar. Hemm ċertu azzjonijiet żgħar li tiedu biex indirizzaw din din proporzjonalità, però regolament li għandna sfortunatament ma jkonsidrax din id-differenza barek bregżar u kbar, imma ċertu ehm, ġifijie sotorali li t-nejt u ġejjin propju eh, mid-daqs tal-bank u għallura naħseb illi il-realtà ta' daqs tal-banek kif ukoll il-miżuri li rridu neħdu rridu jimxu fit. Grazzi, Sur Draghi.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 li għetawdu xregbetaw, pero mux sangana u kom, kont eh, nisaqsir nifsi għalfejn dan il-martel, imma insomma, ħanaddu għal-voti, eh, pero ħanistenna illi il-membri jihdu postom, eh, sadan it-tant, allura niprofita biex namel sommarju ta' rekomendazzjonijiet u deċizjonijiet ta' l-għatar koordinatur bejt 18-22 tal-olju l-ewel punt ġifiri il-fat li nibdew bil-ħidma mil ġdijt fil-bida terminu fu eh, il-files kod wara għal dawn il-files tal-ewel eh, l dawn mill-ewel għari eh, rapporter su xedow sama li ġewri l-etti ħajibqaw allokati għal-files konċernati u l-membri tal-istess gruppi illi ħajjeħdu l-posta dawk li maġawx eletti. mbagħad hemm ukoll dawk fejn hemm ġenerali li ġi maqbul f'dan il-każ il-konsiderazzjoni tal-fajl ħajkompli fejn ħallama u rapportax ta' shadows li ġew eletti jibqgħu fuq lokati għal files konċernati eh, il-membri l-oħra mbagħad mill-istess gruppi eh, jieħdu post dawk li ma ġewx eh, reelettive. Hawnhekk qed nitkellem fuq dawn id-dossier sebe direttiva il koordinatur qablu illi deċiżjoni tal-koordinatur preġenti trid tkun effettiva ġifieri biex inqasam dan il-fajl barra minn hekk ġi maqbul li jkun hemm skadenza ġdida għall-emendi. Idis ġi maqbul li jkun hemm skadenza ġdida għall-emendi statistika għall proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi ġi maqbul li ehm, minħabba l-attività tal-fajl għal tul ta' żmien dan ma nix nħallu ħin attiv iktar JSF u RSP eh, hemm possibilità ta' proposta ġdida minn tal-Kummissjoni u eh, hemm il-Kumitat Budge li ħajma konsiderazzjoni tiegħu eh, f'rigward ta' dan ikun hemm skadenza emendi li titiġi fissata fuq il-Fiscal Compact ġi maqbul illi jkun hemm diskussjoni ta' dan is-suġġett fil-laqgħa tal-kontaturi li jmissew. Fuq nomini eh, distance fuq il-beħ mill-bot b-distanza ta' beni kif ukoll ta' fornitura ta' fornitura domestika ta' ċertu prodotti, kulhom hemm tiġdid ta' nomini, rekwiżiti għal fornituri ta' servizzi ta' ħlasijiet, dan nata tal-PPE, miżuri ta' tisħiħ ta' kooperazzjoni amministrattiva biex tiġilet tiġu meġġel dal-frodi tal-fat, natal il-PPM, e l-SND nata proposta ta' direttiva tal-Konsil da direttiva 2006-2002 u 2008-2008 fu l-arranġamenti ġenerali ta' SISA fu eh, l sforz ta' difiza fiħdan il-qafas tal-Unjoni, eh, il-semestru Ewropew eh, għal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, nata l kien hemm rikonferma għan-nomina tal-PPE, il-Bank Naturali Ewropew, rapport annwali, l-SND, il-Politika ta' Kompetizzjoni, rapport annwali, nomina mġedda, Unjoni Bankarja, rapport annwali, SND, proġett ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, sessjonijiet kollha kemm konferma tal-PPE. Fl-axħar għat bidajt li tal-Bank ta' Investiment Ewropew rapport annwali l-ħodor. Kalendarju koordinaturi konfermati konfermaw il-kalendarju tal-qati kon sal-axħar tal-2019 u qablu fuq eh, abbozza kalendarju eh, provizorju għal-2020 qablu kol fuq il-kalendarju tal għati tal-koordinaturi eh, għal axħar tas-sena missjoni tal għati annwali tal-, għati Fond Monetarju Internazzjonali f'Washington ġem maqbul li skont eh, il-proċedura di għon tebe komposizjoni ta' delegazzjoni tkun tnejn għal PP, l għal ta' għal Renew, wieħed għal Ħodor u wieħed għal ID. Għandi iktar eh, aħbarijiet eh, il-membri tal libe jistaw ikunu eh, mistiedna għall-avveniment smieħ ta' talikon għal-5 dezembru għal-Kummissarju Ġurova kif ukoll il-President tal-IBA eh, kampava fuq eh, għadda ta' implementazzjoni tal-AMLD. Mbagħad ġie maqbul li nistiedna l-President tal vestament Ewropew kif ukoll tal għal unet għal ikon li għanda teħu li għanda seħ sara qabel l-axar ta' s senam Niprofaw naraw naqra k-sema jekk il- um, votazzjoni elettronika nistawx namluwa, qed nara li hemm membru però li um, m'għandux eh, meta għal-vot, però issa solvejna problema. Ħaneħdu l-ewwel vot għal daqstant, l-ewwel pota regolament tal-Kunsell u tal-Parlament fuq fornitur ta' servizzi ta' crowdfunding għan negozji il-vot fuq deċiżjoni biex nedħlu f'diskussjoni interistituzzjonali. Votazzjoni nominali miftuħa. vot Tleta tletin favor tnax kontra. Ġifiri, għanna kien zidu l-vot eh, liħor Vot ħor għanna 34. Għanna stant eh, Tadi, eh, proposta regolamentet tal-Parlament tal-Konsill l-emendar ta' direttiva tal-2014-65 fuq eh, is-swieq eh, Ewropew eh, għall-istrumenti finanzjari. Il-vot biex nidħlu għal negozjati istituzzjonali nieħdu issa. Il-vot, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota nara il-vot. 35 favur, 12 kontra, 0 astensjonijiet. Tajab, wis, e, e. nista nala il-laqa tal-lum hawnhekk għada fi satejn nofs. Grazzi tassew.